Okay, everybody, if you could take your seats. Um... Tajpwis, sinjuri, sibu postkom, mela s-hudu paċenzja se kolli għamel l-avvizi tal-president, issa bat bizzejiet minnkom hawnhekk l-ewwel nedwar posponiment ta' dialogu ekonomiku l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Ministru tal-Finanzi Franċiż Pierre Moscovici il-Kumitat kellu il-biraħ eh, ikollu dan id-dialogu ekonomiku uh, li rġajna skeddajnieh ma' Sur Moskovici ma nar il-ġimma f'nofsinhar is segretarja ġi informat mill-Ministeru Franċiż illi il-Ministru ma kienx ta' jkun jista' jattendi għal raġunijiet li kienu jinkludu il-possibilità ta' laqa straordinarja ta' l-Ekofin fil-bidu ta' din il-ġimma. Alla volja jkolli uh, eh, najt illi dejjem konna nafu li ma kienx bis probabbli dil-laqa. Din ir-raba darba f'dawn l-aħħar xhur li ministeru ministerju Franċiża posponi dan id-dialogu il-segretarjat eh, ipprova tara x eh, għad baqa' f'dan il-mandat eh, dak li kienet dik li kienet tidher bħala l-unika alternattiva li kien għad baqanna l-24-25 ta' Marzu mal-kontropartijiet tagħna Eh, fi Franza imma xorta waħda laqas dawn mu possibli għal franċiżi. Forsi, forsi jirnexxinna nagħmlu xi ħaġa f'April aħna se nibqgħu nippruvaw, imma se jkolli ngħid illi jiena dizappuntata ħafna għaliex jidher illi il- dialogu ma dan il-komitat hija xi ħaġa sekundarja li tista' tiġi posposta kif ġiġi il-Ministru Ċempilli illi skuża ruħu u batitra u koll illi jena. Assam tal-koordinaturi qed nara hawnhekk xi ħut illi qegħdin u raskom, imma insomma kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu dwar dan ikolli ngħid illi aħna propju mhux dakonna konna qed nistennew meta uh, bdejna id-dialogi ekonomiċi. Hemm il-possibilità Sir Langen, point of order dan? Iva, jena nishtiq nissuġġerixxi illi ma nkomplux nistidnuh il-dal-ministru dan il-mandat leġislattiv għalix ma jistħoqlux għalix diġa eh, ċaħad l-istedin erba darbiet. Iva, kienaw ministri illi ġew eh, jispiegaw eh, l-affarijiet meta kien hemm sitwazzjonijiet diffiċli ekonomiċi f'pajjiżhom, il-Ministru Spanjol ġie darbtejn u nirrispettaw il-koll ferm aktar għal din ir-raġuni iva. Jista' jkun illi aħna se nikkanċellaw il-laqgħa tal-ikon fl-24 u l-25 ta' Marzu, laqa li qiegħda fil-kalendarju imma għalissa m'għandniex punti għall-aġenda li fost affarijiet oħrajn għandna żewġ eh, delegazzjonijiet li se jkunu msifrin u parti minn dik il-ġimgħa hija ġimgħa ħadra għalhekk dik il-laqa mhix sessir aġġornamenti fuq triologi għaddejjin fuq l-essar mit tmin triologu sar fit-12 ta' marzu fi Strasburg wara il-laqa ta' 11 ta' marzu tal-Ekofin fil-presenza tal-Ministru Grek Tsunaras u il-President Datsabum li huwa l-President tal-Grupp ta' l-Euro. Ikfokaw fuq il-feedback tal-Kunsil fuq il-non-paper li nbatet mill-Parlament mod partikolari fuq eh, l-istituzzjoni Meroni, eh, il-liva rizoluzzjoni, teħita deċizjonijiet kif jisir il-vot, eh, kontributi u ftejmit kwistjoni marbuti ma ftejmit intergovernativi. Ġew diskussi u koll l-lajnuna statali politiċi, kwistjonijiet politiċi se jieġu diskussi wkoll f'triologu li se jsir fit-19 ta' Marzu għal darboħra fil-preżenta ta' żewġ ministri. Dan huwa triologu miftuħ għalek forsi nkunu għadna mek il ġima Fu il-prips jew kidib x'sen sejħulhom, it-tielet teologu sar fil-11 ta' Marzu, l-ambitu u l-tfassil ta' dokument u l-inklużjoni ta' aspetti soċjali, ambientali u governattivi u anki l-annes u l-kxif tal-ispejjeż distribuzzjoni, l-etikettar u l-setta distributori ta' li u autoritajiet kompetenti intlaħaq ftejim. Fuq l-aħħar punt, id-diskussjonijiet se jkomplu fuq il-punti l-oħrajn fi triologu li jmiss illi huwa ippjanat għall-20 ta' Marzu u nittama li triologu tal fuq l-SRM ikun intem sa' dak iż-żmien, inkella se jkolli problemi direttiva tal-kontijiet tal-ħlasijiet sar rabba triologu il-ħamis 13 ta' marzu fejn il-punti li kienu għadhom pendenti ġew diskussi fostom il-trattament ta' websites komparattivi, kondizjonijiet tal-aċċess għal u dispozizjoni oti ta' għal kontijiet ta' depozitu. Il-laqalim mis fl-20 ta' marzu il għanu huwa li jintlaħaq waqt dik il-laqa ta' triologu. Kif qed taraw għanna eh, ġimma mimlija daqs bajda u hemm ukoll triologu fuq azzjonijiet dwar danni aktar tard illum lum ħadd ma jista' jgħid li qed nitażnu. Ok, uh, I now need... Issa, irrit nerġa' nikkonsulta mal-komitat fuq il-USITS il-negozjati waslu għal kompromess u skont il-regola numru 70 fuq il-ftejimiet fit-triologu intlaħaq ftejim permezz ta' skambji bil-miktub fil-25 ta' frar il-Kumitat ġi informat dwar dan il ftajin fit-3 ta' Marzu kien hemm xi aġġustamenti żgħar eh, fit-test minn dak iż-żmien law wara li kien hemm iktar skambji it-test issa tqassam lill-membri kollha u se jiġi adottat mill-Kowreper għada. Umbat jena nistenna li il-Konsilli konfermanna bil-miktub illi japprova il-pozizjoni tal-Parlament jekk il-Parlament jaddotta il-testi eh, maqbula la volja eh, aħna rridu nistennew illi nistennew li nirċivu litra naħseb aħjar illi nanticipaw u naħdmu b'dan il-mod jekk ma jkunx hemm xkiel għal dan. Mela l-ewwel net il-rapporter Sven ma jixtieqx jgħid xejn tajb wisq. Għan Jensen għall-alde tixtieq tajt xi ħaġa fil-qosor għandek jogħġbok. Grazzi. Jiena għandi komment fuq il-proċeduri. Jiena konsultajt mal-grupp tijaj u aħna nistaw naqblu ma dak illi prezentajt inna inti għallek se jkun hemm maġġoranza fil-grupp tijaj, maġġoranza favur. Inti għadek kif semmejt l twila ta' teologi illi uh, ser jibdew u ħafna qbil wara l-ewwel qari aħna fuq dad dossier provajna proċedura bil-miktub u eh, mhux dejjem jagħmel ħajja iktar faċli għalhekk jiena tal-fema illi fil-parlament li mis illi na mux nkun parti minnu eh, għanna uh, niprofaw uh, eh, insibu proċeduri ġodda u naraw jekk iwaslux għal iktar trasparenza u jiffaċilitaw uh, l-affarijiet. Għamnek mux qed nikritika l-Sur Gigold illi kien onest ħafna bħal dejjem u rapporter tajjeb ferm Eh, forsi kien hemm diffikultà fil-tibdil tal-fil-presidenza, eh, dan il-fatt laqqas ma jiffaċilita l-affarijiet. Għaliex aħna għandna ħafna pisijiet u il-Parlament irrit jikkonsidra mill-ġdid l-iżvilupp ta' proċeduri ġodda. Dak kien l-uniku kumment li xtaqt nagħmel, aħna dejjem irridu nħaffu imma Eh, mux dejjem meta wieħed iħaffef jirnexxielu jaġġel iktar, Sven. Iva fil-qosor. Grazzi għana tal-klim ġentili tijak biex nkun ċara ħafna dwar id-difikulta illi sibna għamnek. Id-difikulta kienet illi wara diskussjonijiet fit-tul aħna kenna ftejm eh, mill-presidenza Griega u ftit ġranet wara il-presidenza Griega għaltinna eh, le, skużawni, aħna għamnek għanna 11 stat membru illi eh, eh, irridu li sanzjonijiet ikunu iktar dajfa u jridu li ċerti regoli illi aħna deċidejnijom ikunu jistaw jaħarbu minnom il-partijiet terzi u mustan kom tinajdilkom kemm iktar affarijiet rridu jbidlu u ovvjament iva f'daw situazzjonijiet proċedura bil-miktub hija diffiċli kif qalet għanna jiena provajt kemm jista' jkun niddefendi il-biċċa kbira ta' dak li kellna fil ftejim u irnexxinna mhux ħażin imma naħseb li l-gruppi kollha li ħadu sem eh, għamlu dan spiritu kostruttiv u ħdimna fl-imkien. Imma jkolli najt li dawn il-proċeduri ta' triologu eh, dejjem qegħdin jiġu kritikati iktar. U jiena nifhem li wara din l-esperjenza b'mod partikolari meta wieħed jara li l-istati membri jidru illi qegħdin jiddefendu sanzjonijiet iktar dajfin għal dawk illi jkunu ħatja ta' ksur. Eh, naraw x'ġara fil-MIFID, fil-USITS, allura jiena nistaqsi ta' kollu minn fej ġej. Aħna għamilna ħilitna, aħna id-defendejna il-linja li ħadna fil-mifid imma marna xinniex in insaħħu b'mod sinifikanti għalla volja xewqa tagħna oriġinali ma kien iġdi. Dana jati ftit ta' sfont għal dak illi, illi ġara l kwistjonijiet illi eh, tqajmu. Iva, dana huwa proċess illi aħna kienna naddu minnu kemm il-darba, eh, aħna ħsibna li konna kena ftejmiet un bat wara kena nerġaw nibdew nfet u fihom qabel aħna konna sodi ħafna mal-kunsil dwar dan għaliex il kunsill jara eh, possibilità ġdida sa li wasanna kważi fit-tmim il-mandat issa dwar it-trologi xol tal-komitati, numru ta' affarijiet illi rridu namlu, xol ta' tini livell illi qed jasal blaġla issa, ġifiri hemm ħafna eh, xol illi aħna kellna f'dan il-mandat. Jiena nittama illi mhux se jkollna l-istess sitwazzjoni fil-mandat li jmiss għaliex dan jagħmel affarijiet diffiċli ħafna. Mela, b'dawk il- il-kommenti issa nistaw nivvotaw fuq dan it-test tistaw tollu jdejkom u tajdu li jek taqblux. Jiena qed nittama li nisa jollu jdejhom, Iva, grazzi. Għaw xi ħadd kontra? Astensjonijiet? Tajjeb wis, mela din għaddiet. Tajjeb mela issa il-kalendarju għal tini uh, plenarja f'April. Okay, I'm just checking. Et nitċekja, nittama li l-kol kemm intom ġibtu l-karta tal-vot u li jadġam daħla fil-magna. Nishti illi l-ewel net nitċekjaw għalli se jkonna namlu votazzjoni elettronika fuq dati niftajim, et nitċekjaw iġifiri għafsu l-buttuni kem tifilħu. We've got one too many S&D. Għall-S&D hemm vot zejiet. Jekk Mela l-SND jekk joġobkom kunu zguraw li n-numru ta'kom ikun sodisfaċenti sanaddu għal punt 12 fuq l-agenda tagħna. Dan huwa rapport ta' Peter Siemens pożizzjoni tal-Kunsill wara l-ewwel qari tħabbar eh, fit-13 ta' Marzu refera referu tal dan il-Kumitat. Issa l-Kumitat irrid jiddeċidi jekk għandux jirrakkomanda l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Kunsill fid-dawl tal-frame ta' qabel il-pozizjoni li ħal komitat fjanna, abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-pozizjoni tal-Kunsil għandha eh, ġiet adottata kif emendata u tqasmet u issa ħna se nivotaw fuqha. Mella, issa ħna nistaw nivvotaw biex naddottaw dan il-rapport il fil-komitat imma skont ir-regoli l-ġodda dan il-vot huwa vot, nominali. Ġifiri vot pozittiv ifisser illi aħna qegħdin naqblu li se naddottaw il-pożizzjoni tal-Kunsill ki eh, mhux emendata tal-ekwale fit-tieni qari. Votazzjoni miftuħa, kolħat t-vota, votazzjoni maluqa unanimità 39 favur, ħadd ma vota kontra u ħadd ma stjena. Ħaġa tal-iskantament għaliex mhux soltu illi aħna eh, naqblu għartini qari f'dan il-kumitat. Mela, ħantik eh, il-moment tal-glorja tiegħek Sir Simmons. Le fil-qosor ħafna kemm biex nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi hawnhekk għal eh, xogħol illi għamlu fuq dan il-punt hekk diffiċli. Ħadd barra minnaw ma emmen illi kien sejjer nexxinna ma din hija soluzzjoni illi kienet appoġġata mill-istati membri u eh, b'mod trasconfinali u anke l lin mill-frontieri eh, tal-partiti politiċi u naħseb hekk issa għandna soluzzjoni. Tajjeb wis mela issa naddu għal punt 13 fuq l-agenda tagħna l adizjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-lieħ ta' intraprizi assoċjati. Jekk kulħadd huwa lest għandna neħilsu malajr l-emenda Tnejn dawk favur kontra astensjonijiet għaddit L-emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għaddit vot elettroniku fuq it-test kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 40 favur, ħadd kontra ebda astensjoni. Proset għal darboħra vot unanimu issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Għatjon osvoti ieħor, tajab wis, grazzi. Erba'jn favur, ħat kontra ebda astensjoni. Kellu bżon l-voti kunu hekk aktar spiss. U issa naddu għal punt 14 fuq l-agenda tagħna sistema komuni ta' tassazzjoni li tapplika fil-kas tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' stati membri differenti. ħafna ġew irtirati mela l-ewwel vot l-emenda 19 daw kollha favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 19. Kulħadd vota Tajjeb, mela 21 favur u 19 kontra. L-emenda 4 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 5 favur kontra assenzjoniet għaddiet 20 favur kontra assenzjoniet għaddiet 21 favur kontra assenzjoniet. Aħjar niverifikaw. Kulħadd ivvota għad baqa voti ieħor tajjeb se nagħlaq il-votazzjoni maddeċ 17 favur 22 kontra. L-emenda sitta favur kontra astensjonijiet maddeċ seba favur kontra astensjonijiet maddeċ 8 favur kontra astensjonijiet niverifikaw Kulħadd tivvota għaddiet, disa dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, 22 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 24 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 10 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 4 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niverifikaw. Votazzjoni maluqa maddeċ. 25 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 26 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 11 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 27 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 5 ġuri favur kontra astensjonijiet għaddiet, 29 favur kontra astensjonijiet astensjonijiet maddeċ, 30 favur kontra astensjonijiet għaddeċ, ġuri wieħed favur kontra astensjonijiet għaddeċ, ġuri 2 favur kontra astensjonijiet għaddeċ, 17 favur kontra astensjonijiet maddeċ, wieħed favur kontra astensjonijiet ħani verifikaw. Uh, that's carried. Għaddit. Ġuri tlieta dawk favur kontra astensjonijiet. Niverifikaw x'mintomx tollu jdejkom sew. Votes closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Zewġ voti. 18 favur u 21 kont. 18 favur kontra assenzjonijiet maddiċ, tnejn, favur kontra assenzjonijiet għaddit, tlieta favur kontra assenzjonijiet għaddit. Vot elettroniku fuq it-test kif ġie emendat. Tnejn kienu roll call. Tajjeb, it-tnejn. Mela votazzjoni nominali fuq it-test kif ġie emendat. Uh, that's 34 30 favur vot wieħed kontra u ħames astensjonijiet. Le, mhix taħdem. X'mhux qed jaħdem? Issa laqna l-votazzjoni. Imma l-votazzjoni issa maluqa korin. Mela fuq dak ma votajtx. Le, dak mhux l-iktar vot importanti. Issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Issa qed taħdem mhux hekk. Tajjeb, kulħadd tivvota mela 35 favur, vot wieħed kontra u ħames astensjonijiet. Grazzi ħafna. you're leaving, can you leave quietly because we're going on now to... Jek se toħorġu, oħorġu bil-kwiet għax issa se naddu għal punt numru 15 fuq l-agenda tagħna.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 U nilqa il-kellima tnejn minnom se jkunu bil-video. U nittama illi diġa lesti biex nisimawom. Eħna nafu illi il-regolamentazzjonijiet kemm hawnhekk kif ukoll fl-Amerika ġew infaslim bil ġdid wara l-kriżi finanzjarja u qegħdin noħorġu leġislazzjonijiet ġodda biex E, biex il-sistema finanzjarju jkun iktar irkupratu iktar possibli li jirkupra wara il-problemi eh, u xoks. Għanna lista twila ta' kellima biex eh, nużaw il-ħin kollu għad dispożizzjon minix se noqot naqra il- e si vista dawn il-kellima. Allora nati diretta, se nati l-kellima direttament għal ħames minuti il-mikrofonu un bat naddu al catch the eye. Naħseb illi f'xi moment un bat eh, naddi il-presidenza del Pablos eh, mux se jkolli l-enerġija eh, kolla biex inkompli lejla, lejla sta naħdem trialogu. Eh, Mela, l-ewwel net għandna Nadia Kabin Calvino, viċi direttur ġenerali ta' DG Mark eh, tal minnaħa tal komissjoni Nadia. Grazzi, signora. Membri onorevoli tal-Komitat, kif qatt il-swieq finanzjari huma il-qalba tal-ekonomiji tagħna. Hemm industrija Eh, e kemm industrija li hija marbuta globalment eh, u li tista eh, u jista' jkollha impatt fuq il-ħajja tagħna hija propju din l-industrija. U għalhekk aħna investejna fil-riforma ta' regolamentazzjoni f'dawn aħħar snin biex inkunu lesti għal-futur. Il-G20 jatuna direzzjoni u gwida bil-prinċipi ġenerali u bl-standards Però il-ħidma biex ikollna leġislazzjoni u regolamentazzjoni tal-swieq finanzjarji hija fidejn il-leġislaturi u regolamentaturi f'kull ġurisdizzjoni u u dan il-komitat jafu kif ukoll il-Parlament. Il-Unjoni Ewropea u l-Parlament għandhom ruol importanti fit tfassit tal-finanza globali. Is-swieq finanzjarji tagħna għadhom eh, jihandiljaw eh, eh, żewġ terzi tal-servizzi finanzjarji tad-dinja. Għal daqstant huwa loġiku, hija ħaġa loġika li l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti jaħdmu fl-imkien f'din il-post-kriżi jekk irridu aħna nħolqu e, swieq finanzjari stabbli. L-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti għandhom ruol importanti fid-definizzjoni tal-istandard internazzjonali u bladu bi għandna ruol importanti anki biex nizguraw li kunu applikati effettivament u koherentement fad-dinja kollha. Aħna naħdmu fl-imkien fil-fora internazjonali bħal FSB u anki bilateralment eh, bil-regolamentaturi u bil-supervizuri eh, kif namlu anki mal-imsieħba l-oħra. Barra mill- kontatti ta' kuljum għanna diskussjonijiet li rigordaw kwistjonijiet ta' interess komuni fil-afas eh, tal-FMRD, e dialogu ta' regolamentazzjoni ta' swiq finanzjari. Eh, aħna nkomplu naħdmu mal-Istati Uniti f'dan il-qafas. Eh, spiss ir-regolamentaturi tal-Istati Uniti jiġu hawnhekk qudiem il-Parlament u ħafna draw kultant ikollna anki okkażjoni nitkellmu fil-Kungress biex tal-Amerika biex nispjegaw l-azzjonijiet tagħna. Però fil-żona fil żona fil post-kriżi naħdmu illi rridu anki nagħmlu upgrade tal mekkaniżmu tal-kooperazzjoni bilaterali ma nistawx aħna norbtu iktar fuq għafas eh, uh, informali minnajr ma jkonna uh, eh, linji gwida fuq il-governanza, trasparenza u l-accountability. U issa għanna din l-opportunità ta' TTIP illi għanda komponenti importanti ta' regolamentazzjoni. Għal dastant aħna l-Unjoni Ewropea qed jipproponu illi ikunem għafas għal kooperazzjoni fi servizzi finanzjari. Nishti issa natikom uh, idea tal-lanijiet tagħna. L-Unjoni Ewropea ti proponi li ikun hemm proċess uh, trasparenti uh, biex iż-żewġ partiti kun jista' jaħdmu flimkien biex isaħħu l-istabilità finanzjarju. Però biex dan jiġri jridu irrid ikonna prinċipji, irridu naħdmu mal-Stati Uniti biex nuru eh, implementazzjoni koerenti tal-standards għal regolamentazzjoni u supervizjoni. Aħna irridu noħol u sistema ta' konsultazzjoni reċiproka għabel miżuri finanzjari li jistaw ikollhom impatt fuq servizzi finanzjari bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Għana rridu impenji illi iż-żewġ turistazzjonijiet se jagħmlu evalwazzjoni e, e, illi ir-regoli e, tal-żewġ ġurisdizzjonijiet se jkunu ekwivalenti. Per eżempju, aħna naqblu fuq eh, eh, lini gwida għal evaluazzjoni ta' ekwivalenza u anki impenji biex namlu skambju ta' data. U lan aħari tal-proposta tal-Unjoni Ewropea hija illi nimpenjaw ruħna fuq evaluazzjonijiet ta' regoli. Jekk noħorġu bl-istess rizultati, allora nkunu nistaw anki inħarsu lejn regoli tal-ġurisdizzjoni l-oħra. l għarfet li dan huwa l-aħjar mod fil-qasam ta' derivati u eh, aħna l-intenzjoni għana għalin nemxu anki għastetturi uħrajn. oħrajn. Dan din il-ħidma konġunta segwi prinċipi ta' trasparenza u accountability. U dan huwa dak li nixti u verament niksbu fil-negozjati ta' TTIP. Qabel ma nala, però nixtieq anki ngħidilkom x'ma rridux f'dawn in-negozjati. Il-kooperazzjoni regolamenta, ta' regolamentazzjoni ma, ma, se, ma se, miex se tbiddel id-dritt ta' regolamentazzjoni, se sir fi rispett totali tal-sistemi legali ta' żewġ partijiet. Aħna ma rridux laqas indajfu ir-regoli fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Anzi, irridu niżguraw illi l-interoperabilità ta' regoli u ta' supervizjoni tiżgura li ma jkunx hemm inkoerenzi, duplikazzjonijiet u vojt illi jista' jwassal għall f eh, f'regolamentazzjoni jew inkella riski ġodda. il leġizlatori il leġizlaturi u regolamentaturi se jkollhom eh, xorta se jkollhom il-possibilità li jirdu miżuri għal biex jagħmlu protezzjoni. U e, se jkun hemm kooperazzjoni tajba u rridu nieħdu konsiderazzjoni l-impatt potenzjali. Eh, se jkollhom bżonn jinkludu anki l-implikazzjoni negativi għal parti l-oħra u jispjegaw l-għażliet Eh, fil-regola aħarija. Fl-opinjoni T TTIP se tati arranġamenti stabli, effettivi, trasparenti u accountable biex inkunu nistaw eh, nafaċaw l-sfidi futuri eh, u ta' regolamentazzjoni ta' supervizjoni. Dana fisser illi se witti tre għal biex ikolna eh, suq finanzjarju stabli, integrat eh, u biex jikontribwixi għal eh, kummerċu għal investimenti u iġibit kabbir u l-welfare fi żewġ ġurisdizzjonijiet. Għat nimxu ħafna biex inkunu nistaw naslu għal dan, irridu nispiegaw l amerikani li minajn dar nqafas fi ftit żmien Eh, u meta l-krizi tkun eh, eh, għaddit, inkunu nistaw anki nerġaw namlu regolamentazzjoni ġdida skont konsiderazzjonijiet purament nazjonali u nistaw anki niddeċidu niframentaw s swieq b'konsegwenzi għall-ekonomiji e tagħna u hekk ir-regoli u supervizjonijiet ikunu qegħdin iħarsu lejn ir-riski f'kull ġurisdizzjoni ikunu qegħdin nitilfu l-opportunitajiet tagħna. Għal daqstant aħna naħsbu li ta' min namlu sforz nidiskutu nkonvinċu u ma rridux nitilfu l-opportunità eh, illi eh, l-opportunitajiet anzi illi l-TTIP iġib f'dan il-qasam. Grazzi. Issa nittama li il-professur Chris Promer huwa fil-videokonferenza u jista jieħu l-mikrofonu. Inti lest, Chris? Iva, grazzi. Nistama li jintkom tistaw tisimawni fi Brussel. Iva, u nistama narawk ukoll. Tajjeb ħafna. Mela, qabel ma nibda nixtieq ringrazzja lil membri tal-Kumitat għal din l-opportunità straordinarja u, u unur għalija. Jiena qed nitkellem hawnhekk fuq il-regolament eh, TTIP u servizzi finanzjari. Eh, il iż-żewġ eh, setat eh, kellhom eh, problemi fosma bħal regolamentazzjoni ta' derivati, oversight bankarju, supervizjoni u affarijiet oħra. Bla dubju dana hija ħaġa li tinteressana u nittamaw ninkunu nistaw nerġaw ikolna sistema trans konfinali. Ħafna minna nafu illi din isħubija miex propju zgurata għal daqstant iż-żewġ partijiet fi żewġ jurisdizzjonijiet iridu jimmassimizzaw is-suċċess tagħhom biex jiżguraw li it-termini tal-proposta jisodisfaw il- eh, talbiet politiċi u prudenzjali ta' żewġ ġurisdizzjonijiet għal daqstant fi Brussellu fl-Istati Uniti irridu jaraw x'passi irridu jagħmlu. Jien nixtieq nagħmel tliet suġġerimenti fuq dak li l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel fin-negozjati mal-Istati Uniti. Jiena nemmen ħafna fil-negozjati transatlantiċi li jkunu jistgħu verament utli uh, Eh, però rridu nżommu f'moħħna ċerti regoli. L-għonet, il-qafas u l-fokus ta' dawn il-negozjati ta' TTIP, specialment għall-inqas imħabba servizzi finanzjari, mandiġ tkun fuq il-termini tradizjonali ta' access għas-suq. Diġa hemm ħafna strumenti disponibli għal biex nagħmlu regolamentazzjoni tal-aċċess tas-suq għas-servizzi finanzjari eh, fuq molti livelli Eh, però, eh, barra minn hekk, eh, l-aċċess għassu huwa diġà disponibbli f'żewġ ġurisdizzjonijiet, però eh, eh, minn flok eh, huwa eh, importanti li nżommu dialogu eh, fejn hemm din komponent komponenti ta' regolamentazzjoni. Eh, per eżempju il-taqsim ta' informazzjoni, kooperazzjoni tal-inforzar, il-protezzjoni tal-investitura, naturalment anke l-istabilità finanzjarja. U dana aħna għanna eh, namlu riformi kif rajna fid-Dodd Frank u anki f-strumenti legislativi europei. U dana anki kritikament se jkompli iżom l-attenzjoni fuq il-negozjati u jizidu l-interoperabilità, l-efficienza u l-effettività tal riformi finanzjari. It-tieni punt, it-TTIP mandiġ tiġi użata biex eh, t-introduċi riformi ġodda ta' sustanza jew li biex tbiddel l-liġijiet eżistenti nazzjonali. Hemm ħafna raġunijiet għaliex dan jista' jkun eh, l-iktar importanti Eh, għalix il-qafas eżistenti għal supervizjoni ta' swit u ma eh, bazati fuq il-liġi soft eh, illi namlu qafas ġdid għal dawn l obliġi se u talbit kritiċi u legali anki u għek u bat uh, se jkunem renegozjazzjoni tal-liġijiet eżistenti eh, fil-Istati Uniti fl-Unjoni Ewropea mill-2008 u dana eh, se jkollna nerġaw l lura fuq ħafna xogħol insomma. Irridu e nqodu kawti barra minn hekk eh, li nintroduċu din ir-reġim ta' riżoluzzjonijiet Dan jisegwi il-loġika klassika tal- uh, ftejm ta' komerċali tal-20 sekku, ta' sekol 20. Il-problema hija illi meta niġu għad deċizjoni irid ikun hemm panel illi rridu jagħmlu liġi fil-deċiżjonijiet eh, eh, fil-liġi internazzjonali jew inkella se jkollhom ibidlu eh, eh, operazzjonijiet eh, transnazjonali u dan eh, jista' joħro eh, eh, problemi legali u politiċi u jista' jwassal għal biex jimmina anki il-fiduċa f'dawn il-negozjati. Minn flok iridu namlu enfasi fuq eh, il-tisħiħ tal-afas għal kooperazzjoni transnazjonali. Aħna kollha rajna l sfidi li għanna eh, ħafna eh, ġurisdizzjonijiet u f'dan il kas eh, iż-żewġ eh, superpowers eh, ta' regolamentazzjoni ek jagħmlu riformi simultani eh, fil fat ma żammewx il-pass ma dan il sfida l-isfida. U u importanti li jiġu stabiliti prioritajiet u benchmarks biex inkunu nistaw nisolvu kwistjoni differenti u biex il-leġislaturi, stakeholders u l-operaturi ikunu fuq l-istess pass u waqt li jkunu edin jirsolvu dawn il-problemi ta' regolamentazzjoni. Sera tant kien hemm ġa diskussjoni ta' dialogu ta' regolamentazzjoni ta' suq u nistaw anki naħt nasbu fuq innovazzjonijiet differenti, anki li l-MTTIP, per eżempju nizguraw li dialogu regolamentazzjoni transkonfinali ikun jintegra fil-G20 bejn il-banek ċentrali u l-regolamentazzjoni meta jisu li fl-Istati Uniti dawn huma aġenziji indipendenti. U jgħin illi nizguraw illi dan u biex l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti kun jistgħu jippreżentaw il-soluzzjonijiet konġunti eh, għall-applikazzjoni uh, globali. Naturalment dawn huma uh, suġġerimenti modesti. Aħna nixtiequ Eh, meċu il-kooperazzjoni komik internazjonali, nkunu nizgurjaw illi dan jistaj sir biss kikunem ikun hemm paċenzja u fizmini żmien twil. Eh, Mux se jkollna soluzzjoni minnu malada, mhix politikament fattibli, u bħala riżultat ta' da l-enfasi għandha tkun fuq eh, appuntu nifaċilitazzjoni u nistabilixu Eh, kondizjoni ta' għal biex timbena il-fiduċa għal biex ikunem miktar eh, kooperazzjoni transatlantika sostenibli u biex ikunem għafas formalizzat biex nevitaw problemi qabel ma jinħolqu. U dan dinija dan hija wirt li nistgħu noħolqu u dan jista' jsir pjuttost malajr. Uh, Eh, eh, f'dan il-f'din eh, isħubija li ħafna minna unek qed inħarsu din biex infaslu. Grazzi, grazzi ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal kellim li miss li miss illi huwa il-Segretarju Ġenerali tal-Finance Watch. Grazzi President, u onura li nkun rappresentant ta' Finance Watch għal l laqa mistoqsija din. Mill-punt vista tagħna li ninkludu servizzi finanzjari fi TTIP jekk se tippermetti li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jiżviluppaw servizzi finanzjari għal benefiċċju tal-ekonomija u jirregolamentaw dawn is-servizzi b'mod koerenti u koordinat. It-TTIP huwa ftejn ta' kummerċ ħieles u mhux ser niddubita llum li iktar servizzi finanzjari ħajkunu benefiċċju għall-ekonomija anke jekk nistgħu ngħidu ħafna fuq dan iżda minflok ħan nifoka fuq din il-kwistjoni jekk l-inklużjoni ta' servizzi finanzjari fit ttip timtejjeb il-konverġenza regolatorja. Tlet fetturi li nixtin għajjem li huma importanti biex ikun hemm konverġenza regolatorja. L-ewwel fattur huwa li regolament irid regolamentazzjoni trid tiġi żviluppata biex bekk l-għan ikun li ħares l-interess pubbliku li dawk li faslu l-liġi għandhom ikonu jagħmlu dan akkosta kollox, fuq kollox, fejn ħlief meta l-interess pubbliku jikontradiċi l-interess in ġenerali. It-tieni fir rigward il-dinja ta' mobilità kapitali u atturi finanzjari li jaħdmu globalment, il-konverġenza regolatorja tittaħdem u taħseb globalment ukoll. Dan huwa essenzjali jekk dawk li faslu politika ma jridux joħolqu dostazzjonijiet, arbitraġġ u livelli mhux indaqs. It-tielet fattur Ma jistax ikun hemm konverġenza regolatorja li tagħmel sens mingħajr ma jkun hemm konverġenza ta' supervizjoni. It-TTIP ħajjajna u dawn it-tlet fatturi ejja nindirizzawhom wieħed wieħed. L-ewwel fattur, it-TTIP ħaj rispetta l-ġerarkija tal-interessi bejn l-interess pubbliku u privat. Biex uwieġeb din il-mistoqsija ħarist lejn l-unika dokument eh, li ġi zvelat, li ġi divulgat Skużawni li huwa l-mandat ta' TTIP li nħareġ fil-beraħ f'Ġunju tal-2013 u meta qrajt il-punt 15 ta' dan il-mandat li jitkellem dwar li u l-ola livell ta' liberalizzazzjoni u punt 27 li jgħid li l-ftehim se jkun vinkolanti fuq regolaturi kollha ikolli ngħid illi fuq dawn il-fatturi jiena għandi dubji tiegħi. Bar, fuq il-punt 22 dwar il-mandat li introduċi l-ISDS li huwa tpaċija tal-tilwimiet mill investitura l istat n-TTIP ħajkunu utli u l-ewwel mistoqsija tiegħi tweġiba tkun le. It-tieni, it-TTIP ħaj introduċi mekkaniżmu multilaterali għal konverġenza regolatorja jiddispjaċini imma le, it-tweġiba hija le, it-TTIP hija bilaterali fin-natura tagħha din it-tweġiba negattiva għandha konsegwenzi u reperkussjonijiet negattivi fl-opinjoni tiegħi. Is-sistema mhux multilaterali ħadd jaffettwa l-FSB, l-IOSCO, l-BCBS, etc. fir-rigward l-introduzzjoni tagħha. Ħa nispjega ruħi. Kif nistgħu ngħidu li ħajkun hemm FSB, IOSCO, BCBS li ħajżommu mal-missjoni tagħhom jekk hemm min huwa vinkolat me' regoli TTIP fil-waqt illi l-membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea u tal-oħrajn ma jkunux vinkolati minn dawn ir-regoli. Kif ħajkun hemm konverġenza? ħajkun hemm konverġenza tweġiba jdispjaċini ngħid hija le korreġuni jekk sejjer żball, imma rrid ikun hemm konverġenza l-ewwel u dan jaqa' barra mill-ambitu tat-TTIP anke f'dan il-każ. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti qabel ma nagħlaq. Imbiża kbira barra minn hawnhekk illi s-servizzi finanzjarji tat-TTIP għandhom situazzjoni li waslu li dak li jkun inaqqas il-livell fir-regolamentazzjoni finanzjarja. Il-punt 15 u 27 tal-mandat li li għalihom qabel joħonqu ir-regolaturi u dawk li faslu l-politika u l-kapaċità tagħhom biex joħorġu mir-regoli li huma meqjusa meħtieġa dan huwa magħruf bħala regulatory chill. Is-sitwazzjoni tkompli tkun iktar imkasbra jekk l-ebda mekkaniżmu tal-ISDS ma jkun inkluż fit-TTIP. Importanti nifmu li dan jibqa' jeżisti biss anke jekk l-ISDS ikun barra mill-ftehim TTIP. Il-konklużjoni tiegħi nixtieq nifoka fuq in-nuqqas ta' trasparenza fil-proċess ta' negozjata ta' TTIP. Smajna l-akkużi dwar spekulazzjoni u tkattir tal-biża fir-rigward dawk li jippruvaw għajmu tħassib leġittimu u jqajmu dubji fuq it-TTIP. Fuq din il-kwistjoni nixtieq nistaqsi mistoqsija sempliċi. L-aqwa mod li forsi nevitaw spekulazzjoni li hija preżunta mhix l-aħjar mod li konna pereżempju proċess trasparenti biex dawn id-dubji naħuhom ma tistax tiġilet il-biża billi ikun hemm id-dam, imma tipprova tkebbes id-dawl biex tneħħi dawn il-problemi. L-interess pubbliku għandu jkun dak l-iktar importanti fuq l-interess privat u r-regoli jridu jkunu ċari u trasparenti. Nissuġġerixxi li rridu nżommu qudiem għajnejna qudiem dawn il-prinċipji f'dan id-dibattitu. Uh, thank you. Uh, now we pass. Grazzi ħafna, issa naddu għal Edward Bowles li huwa membru tal-Kummissjoni Ewropea, il-grupp ta' konsulenza ta' TTIP u kap reġjonali tal-affarijiet pubbliċi u korporattivi fil-Standard Chartered Bank. Jekk joġbok. Signora President, grazzi ħafna, membri onorevoli ta' dan il-Kumitat, grazzi ta' din l-opportunità biex naqsam magħkom il-punti di vista tiegħi. Pala introduzzjoni nixtieq ngħid li aħna ma niġux minn xulxin u nkun qatt kollox minn qudiem bil-qudiem naqsmu l-istess kun jom tajt il-president xaġa sabiħa imma ma neġux minn xulxin. Għandi il-privileġġ li jena parti mill-grupp ta' konsulenza fuq it-TTIP fisem il-Kommissjoni Ewropea u jkolli ngħid illi jiena minix qed nirrappreżenta dak il-grupp. Aħna grupp diversifikat kbir ta' interessi vari, banijiet li huma l-inħarsu dawk l-interessi għan negozjaturi u għat-tim ma najdux li ħanitkellmu fisem il-grupp kollu jew fisem xulxin u nixtieq niċċara dan qabel ma nibda. Iżda nista' nikkonfermakom li dak li se ngħid illum huwa konformi mal-ftimiqiet tal-suq tal-Assoċjazzjoni ta' Sfiq Finanzjari fl-Ewropa, l afmi e, li tinkludi banek Ewropej, anke mhux Ewropej u anki xi banek Zvizzeri bħalma tafu. Jiena parti mill-bord ta' dan u nirrappreżenta minn ħaddimni fi Standard Chartered Bank. Nixtieq nibda mill bidu ned billi ngħid li TTIP huwa negozjat importanti, inizjattiva importanti. Għaliex? Għaliex hija probabbilment l-aħħar opportunità li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom biex ikollhom afas għall kummerċ qabel ma l-ekonomija emerġenti bħall-Azja, l-Levant Nofsani, l-Indja u l-Afrika ma jkollhom rwol iktar permanenti u b'saħħtu minna. Is-servizzi finanzjari toġobkom jew le huma ċentrali għal kummerċ globali, iżda mhux bħal kummerċ fil-prodotti li ħafna drabi jkun marbut mal aċċess tas-suq dawn il-kwistjoni tal-kummerċ fis-servizzi għandhom xi jaqsmu mar-regolamentazzjoni u bħalma jaf dan il-kumitati dawn affarijiet jorbtu ma' xulxin, ir-regolamentazzjoni u servizzi finanzjari marbuta ma' xulxin. Għal daqstant, hemm tħassib dejjem għaddej minnaħa tal-Istati Uniti fuq l-adozzjoni tal-pożizzjoni ta' TIP li ma trix li inklużi fis servizzi finanzjarji fil-kapitlu ta' regolamentazzjoni fid-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa. Il-Kummissjoni Ewropea għandha viżjoni opposta jien ukoll u anki l-kumpaniji huma membri tal-EFMI inkluż dawk tal-Istati Uniti. Dan tkellimt dwaru ġimma li għaddiet meta l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea bħala negozjaturi ltaqgħu fil-laqgħa ta' ftuħ hawnhekk fi Brussell għarraba raba darba raba round ta' negozjati. Xunu ma l-interessi tagħna eh, biex ma ninkludux dawn l-affarijiet. Aħna ma rridux nerġgħu nibdew mill-ġdid, regolamentazzjoni li diġà qegħdin hemm, Dot Frank jew Emir bħala dan ir-rigward. Għalhekk dan il-messaġġ irid ikun ċar u jinftiehem minn kulħadd bla ebda ambigwità. Il-problema madana kollu għandax taqsam din is-sistema kurrenti kif ini bħalissa u għalhekk aħna nitkellmu li għandu jkun hemm l-inklużjoni servizzi finanzjari fit-TTIP. Hemm approċċ disprat u mhux koordinat fir-rigward regolamentazzjoni transatlantika dan joħloq diverġenzi u din hija ġrajja li rajna sissa. U l-eżempji ta' dawn id-diverġenzi Joe imsemmija mod eċċellenti mir-rapport li nħalaq mill-Kunsill Atlantiku u sabiħ li nara lil Chris Brammer hawnhekk u dawk li kienu inklużi f'dan ir-rapport kif ukoll membri tal-Kumitat. Iżda nixtieq intikom żewġ eżempji konkreti. L-ewwel net għandu x'jaqsam mal-trattament tal-FX swaps u l-forwards li huma eżentati taħt id-DFA ma mhux fl-emir, it-tieni eżempju għandu x'jaqsam ma' definizzjoni u trattament ta' persuni mhux mill-Istati Uniti fuq livell ta' tranzazzjoni fir rigward rekwiżiti ta' rapportaġġ għal non-US swap dealers li hija wkoll f'nota eħel paġna 513 ta' dan ir-rapport li semmejtilkom. Hemm ukoll l-opportunitajiet ta' arbitraġġ hemm opaċità li huma riski għas sistema finanzjari kif ukoll xkil għal kummerċ ċentrali biex insolvu dan il-problemi huwa kif ħan indirizzaw il-sistema finanzjarja integrata globalment billi eh, din is-sistema ta' miżuri ekstra territorjali li mhumiex koordinati tajjeb. Dan iżid l-ispejjeż għall utent aħari. Il-metodu transatlantiku korrenti li huwa l-FMRD, eh, dialogu regolatorju ta' swieq finanzjari, huwa xi ħaġa li issa skada, madux japplika, madux tajjeb għażminijiet li għaddej minnhom illum, m'għandux mandat laqqas obbligi. Huwa wis suġġett għal kapriċċi tal min ikollu l-uffiċċju fideh, il-mandat fideh, u kif jur il-rapport tal-Kunsill Atlantiku kull ma jagħmel huwa li ma jwassalx regolamentazzjoni kompatibbli u konverġenti bejn iż-żewġ ġurisdizzjonijiet. Fl-aħħar laqgħa tal-FMRD kien hemm ukoll pubblikazzjoni tal-Kummissarju Barnier li ħabtu fl-istess żmien var il-proposti li kanen anke fuq rigward il-sentenza tal-FBO tal-Federal Reserve u rajna fejn ħajkun hemm l-impatt ekstra territorjali li semmejt u rajna l-autoritajiet regolatorji kif irudu jaħdmu anke qabel ma ħarġet il-pubblikazzjoni. Fi rigward it-TIP, aħna rridu l-istrument ġust fil-ħin it-tajje, fil-ħin propizju biex nħarsu l-qoddim dwar il-konverġenza regolatorja li hemm bżonn u ma jistax ikun li s-suq uniku maħluq mit-TTIP ma jkunx inkludi servizzi finanzjari bħala parti minnu. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' kooperazzjoni regolatorja kif ukoll koerenza regolatorja Iżda jiena nappoġġa l-kollega li tkellmet qabli dwar dan li l-industrija ma tridx xkil fuq l-abilità ta' aġenziji ta' supervizjoni indipendenti li jkunu jista' jkollhom ir-rwol prudenzjali tagħhom u li jagħmlu determinazzjonijiet kif jixtiequ huma u laqqas tista' xekkel l-aġenziji regolatorji milli jieħdu viżjoni diverġenti fuq il-fassil tar-regolamentazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Il-mekkanizmu x'jista' jagħmel u għandu jagħmel li jistabilixxi prinċipi orizzontali vinkolanti u ċari, metodologiji u odot għal żewġ naħat fil-kooperazzjoni, staqarrijiet orizzontali għal prassi regolatorja, ekstraterritorjali, approċċi bbażati skont ir-riski u anki billi jkunu jistgħu jiġġudikaw il-koerenza regolatorja il riżulta aħħar għandu jkun iktar konverġenza u iktar fiduċa bejn ir-regolaturi u supervizuri, frankament, imma fejn ikun hemm diverġenza irrid ikun hemm obbligu li jispikaw għala dan huwa l-każ. Dan il-Kumitat President għandu rwol importanti f'dan id-dibattitu biex iwassal dan il-messaġġ speċjalment mal-kollegi tal-Istati Uniti, anke fuq mal-Aġenziji u mal-Federal Reserve dwar dan xi u kif ħanastu għalih. Grazzi. Grazzi ħafna. Palma taf ħafna minna ħajkunu għawn il-ġimgħa id-dieħla fil-fatt jitkellmu dwar dan. Issa naddi għal Karel Lenu li huwa CEO u l-uffiċjal ta' riċerka Oli ta' CEPS. Jek jogħġbok Karel. Grazzi President, membri tal-Parlament Ewropew, kuntent ija dawn nista' nkellimkom dwar is-servizzi finanzjari u TTIP. Il-punt tiegħi ħajkun eh, bażat fuq eh, pubblikazzjoni pubblikata f'Novembru, disponibbli fuq il-website tagħna U issa importanti niraw x'inhuma l-reperkussjonijiet tat titi u x'ħajkun hemm fuq servizzi finanzjarji. Il-konsumaturi huma interessati fuq ċertu punti u jiena ħan nispjega sejbiet għax x'kienu. L-ewwel qed nixtieq ma kantin ġenerali fuq it-TTIP. F'nivell ġenerali, l-benefiċċji, l-ispejjeż, imbagħad ngħaddi s-servizzi finanzjarji biex nasal għal-konklużjonijiet. L-ewwel net. Hemm studji li saru dwar it-TTIP u TTIP in ġenerali anke fis-servizzi finanzjari. Studju reċenti li fuq huwa bażat kollox huwa l-istudju mis CPR li jmur li rikorri għal studju minn Acoris, il-benefiċċju ma ċari imma ma limitati u diffiċli tagħmel stima tagħhom. L-ewwel punt li nixtieq nagħmel dan. Iwassalni għal punt li hemm bżonn iktar studji biex is-setturi jkunu jistgħu jqisu x'inhuma l-benefiċċji tal-TTIP u x'inhuma l-ispejjeż kwistjoni ta' tnaqqis u eliminazzjoni ta' tariffi, importanti dan, u iktar importanti hija kwistjoni ta' x'kien mhux marbuta ma' tariffi, ecc. Il-studju CPR li għamilet il-Kummissjoni u ġi publikat fi frar juri li l-ola spejjeż għal kummerċ u non-tariff barriers fil-qasam ta' servizzi huwa aktar limitat. Iżda l-effett kombinat ta' l-introduzzjoni ta' dawn it-tariffi u non tariff barriers jista' jwassal għal effetti li ma nistgħux nikkwantifikaw. Min din il-konsiderazzjoni fuq l-importanza tal-non tariff barriers juri li l-TTIP mhux ser ikun xi ħaġa tas-soltu ma ħeffaka iktar fuq kwistjoni ta' politika regolatorja u għalhekk hija parti mill-aġenda regolatorja. Palman tafu din l-aġenda ilha għaddejja minn ċertu żmien mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, bdiet fid-disajnijiet kien hemm ħafna inizjattivi, l-iktar importanti sa dan it-tant kienu il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku u anke fil-qasam ta' servizzi finanzjarju l-FSD, dialogu ta' servizzi Finanzjarji. Nemmen li servizzi finanzjarji għandhom ikunu parti mit-TTIP. U dan ġiġi spjegat minn Nadja u l-kellim ta' qabli għaliex Dan irid ikun parti mill-istruttura u l isprun li aħna għandna fiħdan in-negozjati tal-TTIP. Importanti wkoll biex ngħidu hekk nqablu dak li nixtiequ niksbu bit-TTIP u dak li ġi diskuss u dak li diġà nkiseb permezz tal-ftejn kummerċali bej pereżempju l-Unjoni Ewropea mal-Korea ta' fuq, ma ta' Singapore li kważi intemm, mal-Kanada li għadna ma rajniex id-dettalji għalih, imma naħseb li dawn l-affarijiet kollha inklużi. Jekk inħarsu lejn l-left TA mal-Korea li tistgħu tiddownloadjah minn fuq il-website tal komissjoni huwa ċar li rridu rikonoxximent reċiproku anke servizzi finanzjarji. Jasal biex wassal struttura ta' politika għalina l-kol biex ikonna struttura ġenerali biex bekk ikun hemm skrutinju minn ħatar komissjoni jiltaqgħu flimkien iż-żewġ naħat għandhom kumitati differenti mbagħad għandhom gruppi ta' ħidma biex jaħdmu fuq kwistjonijiet oħrajn jekk ikun hemm il-bżonn. Barra minn hekk jagħti possibilità ta' sistema ta' riżoluzzjoni t-tilwim li hija importanti ferm. Raġuni addizjonali li twassalni biex ngħid għala s-servizzi finanzjari għandhom ikunu inklużi fit-TTIP. Huwa magħruf li l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ħames snin edna li qegħdin nimplementaw l-impenji tal-G20 Nafu li minħabba raġunijiet politiċi dettalji tal-impenji TTIP huma diverġenti jista' jkun, imma l-leġiżlazzjoni tal-servizzi finanzjarji għandha tkun ekwivalenti. Jekk ma jirnexxinix naqblu pereżempju l-inklużjoni ta' servizzi finanzjarji, dan ifisser li għalbija tad-dinja tnajdu qed nimplementaw l-affarijiet ta' ġewxrin imma mbagħad dak li ħanamlu fil-verità huwa differenti. U ma nkunx naf kif nista' nispjega dan l-imsieħba oħra minn ġurisdizzjonijiet oħrajn x'konna qed nagħmlu eżattament. Li huwa importanti u jiena tinsemmi din ir-referenza għal dan ix-xogħol għall grupp ta' servizzi finanzjari fir-Renju Unit huwa li r-rikonoxximent reċiproku m'għandux iwassal fl-opinjoni tiegħi għal progress li naqqar minn dak il-progress li ksibna bħalissa. Anzi għandi wassal għal skambju tal laqwa prassi u proċess li kompli jibni ma' dak li ksibna. Nista' tikom żewġ eżempji li huma importanti għal dan il-kumitat. L-ewwel net għal dawk li ma jafux, imma mir-riżultat ta' Dodd Frank u l-Istati Uniti nħalqet entita' il-Buro ta' Servizzi Finanzjari li nħalq fl-2011 u illum jimpiega 1500 ruħ budget ta' 500 miljun dollaru. Għalek, ħloqna ezma, EBA, IOPA, tafu l-budget xinuma fil-Kumitat, tafu kemm għandhom impiegati u l-Istati Uniti għal servizzi finanzjari tal-konsumatur ħolqu Kumitat li Fil-bidu kienet ħatkun President Elizabeth Warren, imbagħad kien hemm kontestazzjonijiet kontrija, immissa ħadd ieħor imem impjegati 1500 ruħ. Għalhekk nistidinkom tżuru l-website ta' din l-entità kienu verament attivi f'dawn l-aħħar tliet snin biss u dan biss biżejjed biex nifmu x'inhu importanti għal dan il-kumitat u anke l-artiklu l-artiklu 5 ta' regolament tal isas u servizzi finanzjari, issa satat qegħdin hemm imma ma Iġifiri l-Istati Uniti jistaw jgħidu l-Unjoni Ewropea, isma, mux aħjar tamlu xaħġa iktar servizzi finanzjari. Allura, essa jisur regoli ta' kapital l-Istati Uniti, nafu li mannix leverage ratio, il-proporzjon tal-liva fil-rigward il- ehm, FSR u l-IOSCO, anke fil-rigward il-regoli li ġew deċiżi biex naslu għal-regoli eventualment għall 2015 anke minnaħa tal-Kommissjoni. Nafu li sa dan it-tant Basel qablu fuq il-leverage ratios imma l-Istati Uniti għandhom diġà din l-odda u qed jużawha u forsi dan nistgħu nqisuh. Fl-aħħar biex nagħlaq nixtieq ngħid li l-eżempju li semma l-kollega fir-rigward l-implementazzjoni mhux koordinata tar regoli finanzjarji fl-Istati Uniti juru l-importanza li niddiskutu dawn l-affarijiet iktar għabbażi ta' kuljum regolarment bejnietna. Biex nikonkludi naħseb li huwa importanti li jkollna aktar studji dwar il-benefiċċju l ispejjeż ta' TTIP x'jista' jwettaq jiena favur li ninkludu s-servizzi finanzjarji fit-TTIP essenzjalment minħabba l ixprun politiku u anke l-istruttura li joħloq ma tistax ma torbox flimkien dawn iż-żewġ entitajiet anke fir-rigward l-investiment għaliex inkella eh, diffiċli li toħloq is-servizzi finanzjari għalihom minn regolamentazzjoni u hija kwistjoni wkoll li ngħidu l-qbija tad-dinja li aħna implementajna r-regoli ta' G20 u r-regoli huma kollha ekwivalenti. Grazzi. Grazzi. Issa ħajkonna l-kontribut minn naħa ta' Christopher Payne, fismu stess u Ken Monahan li t nejli li huma ser ikunu Eh, din eh, imxandrin bil webstream u Ken huwa il-Senior Policy Analyst u Sur Payne, Dr. Payne huwa ekonomista oli tal-Finance Bloomberg Government. Naddilek il-mikrofonu. Grazie ħafna. Wara nofsenar tajje, President, membri onorevoli tal-Komitat, nixtiequ nibdow billi niħtfu l-opportunità biex nirringrazzjaw il-Komitat tal-istedinna llum nippreżentalkom din il prezentazzjoni F'din il-preżentazzjoni nanalizzaw il-ħsieb wara il-rezistenza pubblika tal-amministrazzjoni Obama għal proposti tal-Unjoni Ewropea li jinkludu kooperazzjoni regolatorja finanzjarja bħala parti mit-TTIP. L-analiżi tagħna ssib illi minħabba l-pożizzjonijiet mistqarra differenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq regolamenti finanzjari ftitib, iż-żewġ naħat probabbilment mhux ikunu jistgħu jaqblu għal proposti kollha tal-Unjoni Ewropea. Iżda hemm ftehim limitat iktar xorta waħda jkollu valur sinifikanti. L-amministrazzjoni Obama għalam ħadd din il-pożizzjoni. L-ewwel nett, L-amministrazzjoni Obama hija mħasba dwar kwalinkwa azzjoni li tista' ixxekkel il-proċess tal-overhaul regolatorju ta' Dodd-Frank. L-att għadda fl-Ulju 2010 huwa fost l-iktar kisbiet ewlenin tal-President Obama il-dawk li fasdu il-ġijiet fil-Partit Republikan tal-Istati Uniti iħoss illi ma jimdomx jirrevokaw id-Dot Frank u jibdlu l-opportunitajiet għal dispożizzjonijiet. Dot Frank ilu M implementat għal dawn l-aħħar snin skont l-analiżi tagħna żewġ terzi mill-proċess ta' tfassil tal-liġi Dot Frank lesti 20% huma fi progress għaddej bħalissa. Il-bqija dom ma bdowx. Hemm sitt aġenziji separati indirizzaw regolamentazzjoni finanzjarja fl-Istati Uniti u ħafna regoli Dot Frank jirrekjedu l-interazzjoni ta' aġenziji differenti. Storikament dawn l-aġenziji għamlu qassa għal territorju regolatorju u involvow ruħom fil-aspetti regolatorji barranin anke fil-rigward l-sfidi loġisti sinifikanti li jista' jkun hemm. It-tieni, il-kooperazzjoni regolatorja finanzjarja ta' TTIP tista' żżid il-potenzjal li regolamentazzjoni tal-Istati Uniti tiddajjef. L-amministrazzjoni Obama temmen ir regolamenti Dodd-Frank jirrappreżentaw tweġiba għalila għal kriżi finanzjarja. L-Istati Uniti huwa mexxej fl-implementazzjoni ta' Basel tlieta u f'ċertu każijiet ir-regolatura timorru l lin mill-linji gwidi Basel. Per eżempju, fejn Basel jistipola leverage ratio ta' 3% L-ikbar banek tal-Istati Uniti ħajkunu soġġetti għal proporzjoni ta' leverage ta' 6% għal Bank Holding Company u 5% għal Deposit Taking Commercial Banking Subsidiaries. Hemm eżempji oħrajn ta' regolamentazzjoni iktar ħarxa fl-Unjoni Ewropea, per eżempju fil-kumpensa l-impjegati u l-MMFs, il-fondi tas-swieq monetari, l-amministrazzjoni Obama temmen li riformi fi struttura bankarja u standards oħrajn tpoġġi fuq dimnet l istati Uniti per eżempju fis-sentenza Volker, anke fir-rigward ir-regolamenti ċertu problemi bħal per eżempju l-banek huma kbar wisq fallu jew fondi ta' vantaġġi ta' fondi xorta ħejqgħu jeżistu għall-banek il-kbar. Dan juri li l-Federal Reserve xorta għanda regoli ġodda tal-holding companies li tirrikjedi li l-banek Ewropej il-kbar ikunu jistaw iwaqfu separatament kompaniji ta' holdings kapitalizzati fl-Istati Uniti u dan huwa konsistenti ma' trattament nazzjonali li għandhom l-Istati Uniti u ma tantx ħajċedu mill-pożizzjoni li għandhom fuq negozjati ta' TTIP. Fl-aħħar l-amministrazzjoni Obama tista' tqis li l-livell multilaterali bħala approċċ aħjar Importanti ngħidu li s-sistema finanzjarja tal-Istati Uniti hija differenti minn dik tal-Unjoni Ewropea, pereżempju l-assi bankari tal-Istati Uniti huma wieħed fuq ħamsa jew kwart tal- l-assi finanzjari tas settur finanzjarju totali tal-Istati Uniti, il-numru ekwivalenti fil-Ġermanja u ta' madwar 70%. Differenzi fil-intermedjazzjoni ta' kreditu fl-istruttura bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jistaw jitqisu fl-Istati Uniti li huma iktar ta' appoġġ għall-istruttura multilaterali, iktar mill-li jafsu biex ikun hemm forum regolatorju finanzjarju bl-Istati Uniti u l-UE. Dawn differenzi jispjegaw ukoll għala hemm nuqqas ta' bil fir-rigward il-leverage ratio u għala preferu is-sentenza Volker fir-rigward l-approċċ tal-banek li jieħdu d-depożiti. Issa nduru għal kontest ta' servizzi finanzjari fil-kontest USA ta' TTIP. Jider illi l-amministrazzjoni Obama musser taċċetta l-inkorporazzjoni sħiħa tal-prinċipji tal-kooperazzjoni regolatorja finanzjarja hekk kif propost mill-Unjoni Ewropea. kollu l-Istati Uniti jistgħu jaqblu sa ċertu punt għal ċertu aspetti tal-proposta, pal per eżempju li jaqblu ma' konsultazzjonijiet reċiproċi biex javvanzaw miżuri ġodda mingħajr ma jpanjaw ruhom li jevitaw regoli li ma li ma jaffetwaw il-ġurisdizzjoni ta' tan-naħa l-oħra Irridu nżommu f'moħħna servizzi finanzjari bħala regolamenti huma ta' sfida għal privatezza tad-dejta, għal bidja, għal xiri pubbliku tal-gvern, għal eh, dispute settlement tal-investitur u l-istat għal kooperazzjoni regolatorja tal-industriji. Iżda, tariffi tal-bidja, per eżempju, jkomplu jiftħu s-suq ta' servizzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jindirizza l-differenzi regolatorji li hemm fostom tas settur tal-karozzi biex nsemmi uħud. Imma biex nikkonkludi nista' ngħid li ftehim bħal dan irrid jinkonkludu wkoll mekkaniżmu konsultattiv regolatorju finanzjarju limitat. L-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea bħala espertaturi qed jagħmlu tariffi annwali ta' 10.5 biljun dollaru Amerikan meta mqabbel ma' dak stimat ta' 96.3 biljun dollaru Amerikan għall ispejjeż ta' kummerċ jinkludu wkoll 12.8 biljun Amerikan dollaru Amerikan fil-settur ta' karozzi biss. Probabilment dan ħajmur lilin mill-Kongress tal-Istati Uniti ser jgħaddi. Grazzi tal-ħin. Grazzi ħafna nirringrazzjakom il-koll għal l-interventi ta'kom, issa se ngħidilkom kif se nipproċedu. Dawk il-membri illi jixtiequ jitkellmu u eh, jagħmlu xi kummenti jew jistaqsu xi mistoqsijiet, eh, jistaw jamlu dan permezz ta' catch di għaj. Jena diġa għandi lista ta' ħamsa minnis, għamlek nżid il-Peter Skinner, xaħatiħor? Tajjeb, mela l-ewwel se nagħti l mikrofonu lil liem u niskuża ruħi illi jiena se nitlaq issa x'inħossni ma niflaħx u ngħaddi ridni lil Pablo illi huwa ukoll il-rapporter permanenti fuq ikom u TTIP flimkien ma' President tal-Inter li qiegħed tamnek issa merħba mbagħad nasra konklużjonijiet wara. Wara li kunu tkellmu il-membri morru lura għal membri tal-panel. Uh, Eh, memx għalfejt wieġbu kull mistoqsija, kella mux se jkun hemm biżejjed ħin, imma sa il problema hija tiegħu u nagħti il-mikrofonu lil liem. Merci. Grazzi ħafna Sharon. Kif qalu l-kellima kollha, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom żewġ sistemi differenti biex nieħdu biss is-suġġetti li aħna ħdimna fuq u waqt dan il-mandat aħna nafu illi għanna li ħdimna ħafna regolamentazzjoni, regolament CRD erba fl-Europa u għanna dibattitu dwar l-attivitajiet spekulattivi permezz tal-implementazzjoni u nisperaw fil-ġejjeni qarib tar-rapport li kanen li definixi eh, ambitu pjuttos wis għall-attivitajiet spekulattivi li jridu jiġu eh, jinħollu qafasa li jom issa. Dwar standards tekniċi aħna għanna aħna xetiċi għaliex ma nixtuqx naraw il-prezz tassu għamnek fl-Europa pal ma nafu għamnek fl-Istati Uniti ma japplikawx il-kleta u għandhom regola volke fejn il-kamp ta' attivitajiet spekulativi u limitat ħafna marriċ noqot intawal għandi din mistoqsija jekk bħal ħafna minnkom kif għattu intom stess, l-Istati Uniti ma jriċ illi s-servizzi finanzjarji jiddaħlu fil-ambitu ta' TTIP Eh, għalfej se jkonna titib, xinu l-interess li konna titib? għallek jena kikon nishtiq illi dan ikunu klużi fil-negozjati. Jek da se jisir, mela fejn, fejn se fuq li ma pont sen il-taqaw lejn il-sistema Amerikana, sen jew inkella sistema Ewropea. It-tweġiba eh, se tkun zgur ximkien fin-nofs, imma għallek jena wiz nibza illi xol kollu li jenna li għamilna f'dawn il-ħames snin eh, se jisfa fil-xejn. Grazzi, Sur Jok, issa Sur Lamberts. Nitkellem bl-Inglis biex uh, eh, kullħat ikun jista' jifimni. Jiena smajtek tajt, Nadja. Smajt il-karħol. Eh, ħad uh, grazzja ma'kom. Imma fl-istessin naħseb illi intom naqra sebaj ta' sebajkom bħalkom għalix tajdu li hemm bżonn ta' standards zoljien, eċetera, eċetera, ma meta jiena nħares lejn dak li hemm fil-mandat kif qal tjer, tjeri, jiena ma nafx x-possibilitajiet li illi xiftajim transatlantiku fuq servizzi finanzjari mhux se jimmira għall standards ktar oljien. X'inhuma il-provi? Ejja mhux qed ngħid nitkellem issa dwar l-intenzjonijiet tagħkom, dwar il-ħolm tagħkom, l-aspirazzjonijiet tagħkom u l-bqija li forsi għandna xi punti hemmhekk inkomuni, imma fil-fatti. Fil-fatti, xi provi hemm xtaraw illi hemm bħala possibilità eh, illi hemm l-appoġġ politiku bi l-appoġġ mill-negozju biex nimmiraw għall-ola standards. Ovvjament jiena konvint illi l-atturi gbar finanzjarji iridu li TTIP jinkludi swiq finanzjarji iva dana qed imma minnaħa l-oħra qed nara wkoll illi l-gbar din naħa ta' l oċejan dejjem jitolbu standards inqas oljien biex ma jagħmlux ħsara lil kompetittività tagħhom kontra il-kompetituri fl-Istati Uniti. U minnaħa l-oħra fl-Istati Uniti jgħidu l-istess ħaġa lil kongress fl-Istati Uniti. Issa eh, l-affarijiet qed isiru mod transatlantiku qed jgħidu li aħna rridu l-ola standards. Imma laqqas nemminu mal sekonda. Mela, xi provi hemm, xi ġalkom temnu illi iva għandna nikludu da fit-TTIP għal Umbat insibu l-aħjar elementi miż-żewġ naħat għaliex jiena ma nara ebda, ebda ħjil ta' prova illi dan huwa minnu. Għajjena naqbel mija kamnek Karel illi probabilment għanna bżon ta' studji ektar dettaljati li juru il-benefiċi u l spejjes ta' xaħġa bħal din għalix sinċerament Eh, naf li diġi trade għamnek u mux inti imma meta inti semmej dik ċifra ta' 500 euro għal kull dar fl-Europa dawn huma ħmerijiet. Dana dinja ċifra l-intefat ek sempliċement biex eh, dan il-pjan jider interessanti. Wanki kukur kim minnu, jina nistaqsik u dawn il-500 euro nadja fil-butta min se jispiċċaw għalli xiva l medi huma interessanti imma dak li interessa lili huma il-net flows. Għalek, sinċerament, meta jiena nħares lejn ISDS, meta jiena nara xirrit il-negozju mit-TTIP, jien għandi zero fiduċa illi aħna se naslu lejn aktar protezzjoni. U nemmen illi fċerti joqsma ta' protezzjoni tal-konsumatur l-Istati Uniti għamlu bieċa xogħol aħjar mill-li għamilna aħna hawnhekk fl-Ewropa. Umbat fl-ħarnet jena rajt xqal negozjatur ewlieni tan-naħa tal-Istati Uniti u għallu li l-Istati Uniti jridu iktar trasparenza, iktar parteċipazzjoni u iktar sens ta' responsabilta' u intom tajdu iva, mela anki aħna rridu dawk ħlif meta wieħed taħares din il-proċess, trasparenza. Intom bdejtu fuq il-ħazina lix xmen mebda trasparenza la minn negozjaturi tal-Istati Uniti waqas dawk Ewropej. Għal-mandat kif għaltieri aħna il-mandat eh, wasal waslinna eh, minn taħt. Mbagħad dwar parteċipazzjoni u sens ta' responsabilità iva dan ukoll hija jgħod għal eh, kumpaniji l-kbar Eh, aħna irridu illi il-leġislaturi jajdunna xi pjanijiet għandhom, Umbat illi jissimaw dak li rridu najdu aħna dwar xandu jkun inkluż fil-leġislazzjoni u x'mandu xikun inkluż, umbat jikkonformaw jew jispjegaw għalfejn mhux qed jieħdu l-parir tagħna. U għamnek imorru l-ura l-500 euro li xina nemmen li jekk aħna nimxu fuq li qed jgħidu huma, nistgħu nagħlqu l-Parlament, nistgħu nagħlqu l-Gvern, nalqu il-proċess leġislattiv kollu u nħallu fidejn il-negozju. Unbat iva nifrankaw. Iva lex lana noqodu nifrankaw nofqu flus fl-elezzjonijiet fuq parlament, ecc. U għanna mnejn nifrankaw ħafna iktar minn 500 euro. Mejna mux ċerti li rrit nifrankom dawk il-flus. Grazzi, Sur Lambert. Issa, Sur, is-Sinjura Swinburne. Grazzi, ħafna. Iva, jiena se nieħu perspettiva differenti minn dik tal-aħħar eh, żewġ kellima għaliex jiena favur it-TTIP u l-inklużjoni ta' servizzi finanzjarji, imma essenzjalment għal xina nemmen li il-regolament ta' servizzi finanzjarji u probabbilment il-qasam illi aħna l-iktar għattajna eh, ħin uh, f'dialogu fuq u f'dawn l-aħħar snin. Naħseb qatt ma kien hemm perjodu daqshekk intensiv ta' dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti bħala żewġ reġuni biex nippruvaw uh, nimplementaw l-impenji tal-G20 u regoli ta' Basel 3 Jiena bħala osservatur dak illi uh, indunajt bih uh, eh, li dana mhux proċess blan toppi ħadd ma jista' jgħid illi aħna perfezzjonajna dialogu bejn dawn iż-żewġ reġjuni u naħseb illi d-diffikultajiet illi hemm jissuġġerixxu illi d-diffikultajiet qegħdin fid-dettalji fuq ir-regoli tal-G20 fuq id-derivattivi, rapportar ċar u l-negozjar, deċiżjonijiet qed jittieħdu minn aġenziji individwali u għalhekk huwa faċli ħafna li wieħed jintilef fid-dettalji u illi ma jkunx hemm konformità u l-implementazzjoni ta' dawn deċiżjoni tħabba dettalji żgħar fil-waqt li aħna suppost qegħdin naraw fejn iridu naslu permezz ta' regoli u kif se naslu fejn iridu naslu. Ovvjament iva għandna atturi komuni l-istess parteċipanti l-iktar kbar eh, eh, fissu huma hemmhekk fiż-żewġ naħa tal-Atlantiku u għadhom l-ikbar dawn. U jiena nissuġġerixxi illi l-inklużjoni ta' servizzi finanzjarji fit-TTIP ifisser li aħna nibdew mill-rispett u aġenda ta' kompromess, un mbagħad ikun iktar faċli li dawn ikunu inklużi mbagħad neskludu dawk l-elementi m'għandhomx ikunu hemm milli nibdew bil-kontlarju. Għallek jena nissuġġerixi illi it-fassil ta' regoli li għamilna f'dawn l-aħħar sentejn jurina illi m'għandniex għażla imma li kona xi tip ta' rekonoxximent formali ta' servizzi finanzjarji fit-TTIP imma jena nistaqsi l panel mod partikolari li dawk illi uh, waslu l-istess messaġġ illi wassalt jien. X'jemnu illi għandu jkun eżentat fir-reġim ta' servizzi finanzjarji kwistjonijiet prudenzjali għandhom ikunu eżentati, nistgħu naqsmu id-dinja ta' servizzi finanzjarji b'mod daqshekk sempliċi x'għandu jkun barra definittivament aħjar mill-li kieku nibdew mill-puntatlu ta' l-inklużjoni. Grazzi, Sur Giegold. L-ewel net kej et niskanta li s-Sinjura taċer għada f'qalbek. Dejjem għanna alternativi u din hija xi ħaġa importanti li nżommu f'moħħna. U dan huwa minnu ukoll meta niddiskutu it-TTIP. Ikolli ngħid illi jiena qabilt ħafna ma' dak li qal Ken Monahan għaliex dak illi nistgħu niksbu permezz ta' ftejim kummerċali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea huwa meddet minn mandat illi ipoġġi kollox uh, fil-keffa ta' negozjati sigriti minar ma jis x-rizultati jistaw jinkisbu u dan huwa propju il- problema li qegħdin fija bħalissa għaliex ħafna aktar nies issa irrealizzaw il-perikli x'inhuma jekk wieħed jaqra l-mandat u jieħdu bis-serjetà dak li hemm miktub hemmhekk. Għaliex aħna nkunu qegħdin Eh, niftħu kollox u eh, eh, nirriskjaw li nitilfu dak li nistaw niksbu. U dan huwa l-orientament bażiku, hemm ħafna lobbies u ħafna gruppi ta' interessi differenti jridu kollox li kun inkluż kollox, hemmhekk ninkludu kollox se nitilfu ir-riżultat ħari li nixtiequ aħna f'dis sitwazzjoni qegħdin u hija ħasra. Jiena għandi mistoqsija waħda konkreta l-esperti u nixtieq illi tikkumentaw ftit dwar dan jekk wieħed jaqra b'attenzjoni il-ftejm il ta' kummerċieles li tanna fiħma Singapore nifhem li prodott finanzjarju illi huwa adattat għas suq f'Singapore irid ikun aċċettat b'mod awtomatiku għal kummerċ hawnhekk fl-Ewropa. Dan huwa riżultat ta' studju fuq l-effetti ta' fuq is-swieq finanzjarji dana tista' taqrawh minn SOMO illi hija organizzazzjoni non governattiva fil-Pajjiżi Baxxi. U jekk jintużaw jab jiġu applikati l-istess miżuri hawnhekk l-infett ikun ikbar għaliex ħafna inqas nies jixtru eh, prodotti finanzjarji ta' Singapore fl-Ewropa, jekk nagħmlu dar fi New York, l-effetti jkunu akbar u eh, jekk namlu dan fil-ġejjeni anki l-effetti fuq Singapore ikunu kbar. Għajdu li ftit, jekk intom mhux biħsibkom tinkludu dispożizzjonijiet simili, jew inkella intom tal-fema li dispożizzjoni ta' dan it-tip tipperikolax il-possibilità li wieħed eh, jirregola s-suq tiegħu. U din hija xi ħaġa li tħassibni lili għaliex aħna zgurajna li issa bil ftajm ġdid fuq il-mifid noħorġu ċerti prodotti mis-suq, innaħuhom mis-suq. Ma xiswa dan jekk li wieħed nistaw eh, nikkummerċ eh, fissu hawnhekk imma mbagħad f'pajjiż ieħor ma jaċċettax. U dan umur kontra l-ispirtu tal-ftejn mifid tana u Carol. Uh, Inti għandek raġun ir-regoli tal-artiklu 9 fir-regolament eża bil kem intużaw forsi forma tajba ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropew li nofru lil din l-istituzzjoni illi tagħmel is-supervizjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur hawnhekk fl-Ewropa forsi ikunu iktar kapaċi jagħmlu dan milli kienet l-eżqa sissa. Jiena nixtieq li l-eżas u l-Kummissjoni poġġa ħafna iktar riżorsi għal ħarsin tal-konsumaturi jużaw is settat legali li aħna tajnihom dak huwa propju li aħna kenna fil-rapport illi ivvota fuq il-Parlament eh, fl-aħħar plenarja ta' Strasburg illi forsi għandhom jużawh ferm aktar sfortunatament sissa ma tantx uh, rajnihom jużawh. Grazzi ħafna Sur Gigold. Issa is-Sur Skinner. Skużani eh, tħalftit tart. ftit tard imma naħseb diskussjoni illa għaddejja tul snin. Kull darba aħna rridu nitkellmu dwar il relazzjoniet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, kulħadd jaf illi meta aħna kellna diskussjonijiet mal-Amerikani fil-Kamra tar Rappreżentanti fis-Senat, dejjem ikunem dan il-nuqqas ta' ħerqa illi wieħed jidħol fid-dettalji ta' konverġenza regolatorja. Din hija propju waħda mill-punti ewlenin ta' diskussjoni li kellna waqt il-kriżi finanzjarja il-G20 għamli ta' priorità illi aħna niżguraw illi uh, naqblu fuq ċerti standards u jekk ma nagħtux kasu dan u jekk ma nikkonkludux illi it-TTIP huwa l-aħjar Eh, vettura għal eh, diskussjoni bħal din ma nafx kif se nirgżbuhom dawn l-għanijiet kollha jina xtaqt namel dan il-komment li l-panel għalix ma smajt il-ħat minnkom jgħid dan, imma eħneħdu eh, eżempju iktar diverġenza ma twassalx għal iktar possibilitajiet ta' arbitraċ illi dal-arbitraċ jinfirex f'organizzazzjonijiet internazzjonali u fora internazzjonali fejn forsi jistaw jaqblu fuq standards iktar baxxi minn dawk l-standards illi aħna qed niproponu l-bqija tad-dinja, aħna maħniex qegħdin waħedna fid-dinja u wara kollox m'iniex qed nara li dawk il-pajjiżi matwar id-dinja speċjalment dawk illi ma tlaqtux eh, mill-kriżi finanzjarja. Uh, Eh, irridu forsi irridu japplikaw ir-regoli li jitħadmu fil-Stati Uniti u fl-Unjoni Ewropea, ġifieri aħna għandna dmir li ninkludu da fil ttip qed ngħid kif qalet Nadja fil-bidu u fil-paper tagħha fejn dialogu uh, regolatorju fuq is-swieq finanzjarju irnexxa ma rnexxilu jikseb il, ma kienx jikseb is-suċċess kieku dan sar fil-kuntest ta' uh, bil politiku bejn żewġ reġimi. Naseb wara kollox aħna irridu najdu li għanna problemi globali u aħna għal dawn il-problemi globali qegħdin infittxu soluzzjonijiet Eh, lokali. Irridu nieqfu nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Issa nibdew bil panelist u nibdew l-ewwel bis-Sinjura Calvinio. Nati il-mikrofonu lura lilhom għal tliet minuti kull wieħed. Grazzi ħafna għal dawn il-kommenti interessanti għall aħħar grazzi l membri tal-Parlament għal kommenti eh, interessanti ferm li għamlu. Sitt punti L-ewwel net irrid niċċara il-fatt illi it-TTIP kif eh, ħsibna il-rwol tal-servizzi finanzjarji fit-TTIP mhuwiex fuq in-negozjati ta' sustanza u ma' regoli li huma negozjati u diskussi f'postijiet bħala l-Kumitat ta' Basel u irrid ngħid ukoll dawn iridu jiġu żviluppati eh, individwalment mill- f'kull ġurisdizzjoni, ġifri aħna ma rridux inkludu standards fitti ttip imma proċess, regoli ta' governanza skont dak li għadu kif qal is-sur Skinner. Aħna irridu naġġornaw un tejbu il-dialogu li qed ikonna bħalissa u jkollna xi qafas formali biex nindirizzaw l-isfidi ta' wara l-kriżi, mhux negozjati ta' sostanza fuq l-standards imma dwar il-proċess ta' kif aħna naħdmu flimkien. It-tieni punt l-approċ tana għal dan il-negozjati kif għal sur Lambert, forsi għal eh, li għanna sabajna fħalqna, iva, imma tajjeb li wieħed ikollu uh, ideja ċara ta' fejn irid jasal. U aħna ma rridux illi dan ikun marbut direttament ma' ċessa su iva jistaw jinkisbu eh, iktar tinkiseb iktar effiċjenza permezz ta' frankar tal-flus u iva żgur se jkun hemm kisbiet ta' effiċjenza, imma dana mhux il-għan prinċipali li aħna rridu nilħqu. Le, anzi, xejn minn da, l-approċ tagħna u hawnhekk nżid li jiena konvinta personalment li l-sfidi li qegħdin niffaċċaw huma sfidi globali. Irridu nwieġbu għal dawn l-sfidi b'mod koordinat u rridu naħdmu flimkien, flimkien mal-kollegi fin-naħa l-oħra tal-Atlantiku u jekk ma naħdmux flimkien, Ah, se namlu illi eh, se nispiċċaw eh, illi nitilfu il-żewġ naħata li xissa kulħadd qed jixpruna għal iktar regolamenti, iktar supervizjoni eh, u dana mhux dejjem kien il-każ u ma nistawx nevitaw ir-riskju illi ftit snin oħra nispeċċaw taħt ħafna pressjoni mill-industrija għaliex l-industrija kapaċi ferm f'dan ir-rigward. Għalhekk naħseb illi għanna riskju kbir jekk aħna nippruvaw nagħmlu l-affarijiet waħedna. U jekk aħna naħdmu flimkien mal-kontrapartijiet tagħna u l-iktar mod sikur kif aħna nistgħu nifitaw dawn ir-riski. Il-multilateralizmu huwa eh, tajjeb qed ninvestu ħafna f'dan il-kumitati għandna ħafna nies tagħna jaħdmu fil-gruppi ta' ħidma differenti fil-fora differenti imma f'dan l-istadju li msieħeb tagħna fil-qasam tas servizzi finanzjarju għadu għadhom l-Istati Uniti u huma dawn qegħdin e, immexxu l-affarijiet fil-arena multilaterali. Ġifiri, dak li qed nagħmlu magħhom se jkun il-modell li se napplika ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn. U aħna rridu e, nużaw dawn, ir-relazzjonijiet bħala leva biex inwaslu dan il-messaġġ fil-kuntest tal-G20. Ir-rabba punt il-TTIP aħna ħsibna illi ma kienx negozjati tradizjonali, imma kienet sħubija. Imma forsi fimna ħażin, imma ħnaħsibna li din kienet sħubija, jiġifieri xi ħaġa li tmur lil mill-negozjati kummerċjali sempliċi. Issa, bat ma kienx is-Sinjora McCarthy le, is-Sinjura Swinburne għalet dan Eh, dak illi għanna bħala regolamenti irridu jibqaw hemmhekk dan mhux effettwati mill-mandat tan-negozjati aħna qegħdin naraw l-oqsma fejn jistgħu jinbdew negozjati il-kovat prudenzjali edha magħna u se tibqa' hemm aħna rridu noħolqu qafas, noħolqu proċess, nispjegaw kif dan se jkun implementat fuq iż-żewġ tixtut tal-Atlantiku kif qabel proċess u governanza fuq is-segretezza Jiena nista' nitkellem għalina, aħna ppubblikajna d-dokumenti tagħna, konna trasparenti għall-aħħar, aħna ma nqisux li dawn huma negozjati mal-kontropartijiet e, fl-Istati Uniti, e aħna nħossu li qegħdin it-tnejn li aħna fuq l-istess naħa tal-mejda. Il-koll nafu x'iridu e, niksbu fejn iridu naslu, e, kulħadd jista' jikseb id-dokumenti tagħna ġew ippubblikati u naqbel mal-Parlament illi s-segretezza mhix ħaġa tajba għaliex ma tagħtix eh, kredibilità l proċess. Mbagħad l-aħħar kumment li ma nistax nevita għaliex eh, dejjem aħna eh, niflaġellaw lil nafusna. Jiena għandi l-ikbar rispett għal kolleġislaturi Ewropej, naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba ħafna fl-aħħar ħames snin, naħseb intom u l-Kunsill għamiltu biċċa xogħol tajba ħafna iva jem jem ċans li jem xi regoli aktar stretti fl-Istati Uniti, jem oħrajn aktar stretti għawnek, u marriċ noqot nibda dan id-dialogu mal-Istati Uniti eh, billi nipruvaw nurruhom li aħna ħjar minnhom. Le, aħna rridu nizguraw il regoli tagħna jaħdmu sew mar-regoli tagħhom minn għax ħadd minna ma jista' faċċa kriżi waħdu. Grazzi ħafna Sinjora Calvino. Uh, Eh, inti użajt il-ħin doppju li kien allokata għalik, napprezza jekk l-oħra ma bħalek. Issa, il-professur Chris Prama, jekk jista' jismana? Iva, ħna għedin. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa importanti illi aħna eh, nifokaw fuq eh, il-proċess iva l-Unjoni Ewropea tista tajt l-istess mod li jistaw jajdu l-Istati Uniti dwar disciplina fċerti oqsma regolament dwar l-Aġenzija ta' Notazzjoni tal-Kreditu, il-rapport ta' li kien il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, jekk wieħed jaqbel jew ma jaqbilx ma dawn l-affarijiet, żgur illi l-Unjoni Ewropea għandha biex tkun gburija u koll għaliex ħadet passi u koll passi illi żgur imorru lilin minn dak tal-G20. Imma il-kwestjoni mhux biss is sostanza dwar min qed ikun iktar stret jew min qed ikun iktar laxk, hija kwestjoni ta' proċess. Issa dan il-proċess huwa importanti mux għalix eh, jħolli orbot fejn aħna se nispiċċaw fl-aħħar, imma irridu naraw kif se naslu hemm Aħna għanna proċess diplomatiku illi huwa jeżisti diġa, aħna mhux biss fl-aħħar sena imma fl-aħħar 10 jew 15-il sena kien hemm bosta sitwazzjonijiet fejn nuqqas taqbil bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea setaw u waslu bħalma jistaw jgħidu ħafna osservaturi għal standards ola u eh, jiena għawnek nistanajt għawnek fl-Istati Uniti, eh, bl-SEC u bil-Kanada, per eżempju, meta ħna implementajna eh, Sovereigns Oxley, parti mill-proċess kien propju illi nużaw is-sistema ta' rikonoxximent reċiproku biex nizguraw l-interoperabilità bejn is-swieq tal-Kanada u dawk tal-Istati Uniti u wassal għal reġimi regolatorji illi kienu jinkorporaw partijiet ta' Sovereigns Oxley Umbat dwar il-kwestjoni ta' credit rating agencies ġiet indirizzata dan l-aħħar bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa li ċerti bidliet saru mhux biss fuq il-Memorandum of Understanding Multilaterali fuq IOSCO, imma naħseb illi ħafna eh, jistaw jgħidu illi kienem telliqa għal uċċata. Forsi mhux kulħadd jaqbel mal l-ispeċifiċitajiet kollha, imma ħadna zewċ żewġ passi lura imma xorta waħda miexja kif suppost permezz ta' approċ ta' konformità imma wieħed ma jridx biss jistaqsa jekk hemmx ekwivalenza, imma kif wieħed jasal għal din l-ekwivalenza. U dan huwa importanti għaliex sakemm il-nuqqas taqbil bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jispiċċaw fuq eh, il-faċċata ta' qudiem tal-Financial Times, dan u koll ġib miegħu spejjes, spejjes eh, finċertezza, eh, f'dak li huma l-stakeholders, pejjes fuq livell politiku għaliex dawk kollha involuti fl-industrija, spejjes marbutin mal- l-aġla illi il-pass maġġel jew le eh, li bih nimplementaw il-reġimi tagħna anki ċerti personalitajiet jistaw immexxu l-qoddim jew lura il-proċess regolatorju. Dan il-proċess jista' jisfaxxa jew inkella iħaffef dejjem skont kif dak il-proċess jiżviluppa u skont kif id-diplomazija ekonomika tiġi amministrata u importanti ferm Umbat dwar il-proċess għal partijiet terzi li mux qed jihdu sem f'dan id-debattitu. Il-rapport tal-Kunsill Atlantiku eh, għala uh, b'nota jew referenza għal fatt li id-dinja edha timbidel. Din hija xi ħaġa li mhux biss l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jifmuha imma anki eh, l-atturi multilaterali l-oħrajn ukoll. koll Imma l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma ż-żewġ entitajiet illi eh, eh, eh, jiffissaw l-ola standards. Issa sakemm huma jibqgħu ma jaqblux fuq kwistjonijiet ta' governanza finanzjarja din toħloq opportunitajiet għal dawk li mhux qed jipparteċipaw biex jażlu tri alternattiva jmorru għal rashom. Issa din mhix kwistjoni sempliċement ta' arbitraċ transkonfinali jew transatlantiku imma pjuttost eh, kwistjoni ta' potenzjal għal arbitraċ meta l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma jaqblux kwistjoni ta' effiċjenza għal kumpaniji li qegħdin joperaw fi żewġ ġurisdizzjonijiet qed noħol u ambjent fejn il-kapital jista' jkollhom aċċessa għalih mod effiċjenti, regoli biex niprevjenu l-arbitraċ immanki dwar dan il-ftejjim għas seklu 21 bħala opportunità għall-esportazzjoni mhux biss ta' prodotti u merkanzija imma ta' standards regolatorji l-jien. Grazzi ħafna Professur Brame. Issa nati il-mikrofon lis sur Filipponet għal 3 minuti. Grazzi ħafna Sur President. Għal mistoqsijiet li saruli ħafna kienu fil-fatt indirizzati li dak li huma involuti fin-negozjati mhux propjament lili, imma jiena intlaqat minn dak li qal Peter Skinner fl-aħħar huwa qal li għandna problemi globali u m'għandniex inkomplu nfittxu soluzzjonijiet lokali. Jiena naqbel miegħu mija fil-mija għaliex din hija l-essenza tal-messaġġ li jien nipprova inwassal meta jiena qagħti li għandna bżonn ta' approċċ multilaterali għal dal-kwistjonijiet, eh, propju dan rrid tinfisser. Jiena ma rridx ngħid illi trattat bilaterali fid-definizzjoni tiegħu huwa soluzzjoni lokali u jekk wieħed ipoġġi fil-perspettiva naf illi il-servizzi finanzjarji fid-dinja bħalissa bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ta' 60% jew iktar tajjeb jepwis. Imma ejjew impoġġa l-affarijiet fil-perspettiva. 10 snin ilu il-sem ta' GDP tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea flimkien kien 60% tal-GDP dinji u illum huwa inqas minn 45% u fl-2050 se jkun biss 25%. Jekk aħna nħarsu il-qoddim, jiddispjaċini ngħid illi maħniex qegħdin ifittxu soluzzjoni globali. Id-dinja hija ferm akbar nafu li ċina, il-Ġappun, il-Brazil biex nsemmi l-dawn fost oħrajn huma imħasbin illi dawn mhux inklużi fil-proċess. Nafu li per eżempju il-Ġappun dan l-aħħar il-menta li peress li kienu lura fuq l-agenda meta dawn eh, eh, daħlu kienu klużi fil-proċess, eh, għallulom le, issa l-proċess diġa beda dwasaltu twis. miskom ġejta qabel. Jekk inti titkellem ma' dawk li huma responsabbli għal regolamenti Eh, finanzjarji finanzjarji e jajdu l li hemm ħafna azzjonijiet li jistgħu jittieħdu koordinazzjoni tal-agendas eh, fuq livell internazzjonali, reviżjoni bejn il-pari, valutazzjonijiet, hemm ħafna modi kif qed jista' jagħmel dan li kollha meta tasarhom jaslu għal approċċ pubbliku għal dawn il-kwestjonijiet mill jneħdu nieħdu approċ bazat fuq il-kummerċ. Eh, approċ bazat fuq il-kummerċ għax ħaġa differenti, mux qed ngħid li m'għandux postu, imma mannix nħallu fidejn eh, ftejim kummerċjali biex eh, jagħmel dak kollu li hemm bżonn li jsir. Jiena smajt xi affarijiet li nixtieq nikkummenta fuqhom ukoll. Per eżempju il-miti, il-leġendi, il-ħrejjef. Ejjew, imorru lura għal fatti. L-informazzjoni li għanna huwa il-mandat qed nisma ħafna intenzjonijiet tajbin bħal min jgħidlek toqgħodx tinkwieta mhux se jkun hemm dit tiġrija għal taħt għall isfel imma il-mandat qed jgħid illi lan huwa liberalizzazzjoni massima u li regoli ikunu jorbtu lir regolaturi kollha. Jiena m'għandi ebda interess illi kolli raġun, nixtieq illi kolli tort, nixtieq illi tuni prova tal-fatt illi jekk aħna ikonna dan il-mandat f'dan il kuntest dan mhux se jwassal għal tiġrija għal l-isfel Jiena ma importanix jekk turuni tajdu li ma kellix raġun, imma sissa għadni ma raġ provi ta' dan. Grazzi. Sur Filippo Nat, tissan nisimaw minnanti Signor Bowles. Tlet minuti, grazzi, niprofa. kien hemm għalli li mem punti li konna TTIP mingħajr servizzi finanzjari. Fil-fatt m'hemm lebda eh, sens. U e, Master Lambert e, tkellem fuq il-djufija tal-standards finanzjari dan il-parlament fil-finanza ta' CVA kienu għakol kienem provi ċari u fil-kwistjoni e, ta' bal u dana ġara mħabba li dak li sar fil-komitat. Ħarset lej il-provi li l-impat fuq l-ekonomija u deċidiet li kella soluzzjoni aħjar. U din hija ħaġa li nistgħu nkomplu namlu. Eh, u ma tistur Gigold, ma nafx hekk inti konċ Singapore jew hekk inti eh, intqajċ mal-awtoritajiet hemmhekk eh, huma regolaturi bi standards oljin ħafna Eh, u ma naħsibx li eh, se jkollok għalfejn tinkwita eh, kiku kena dawk il- dawk il-regolamenti għawnek. Tajib, mela, grazzi ħafna tal-li tal ħin issa nisimaw għal-kellim li mis. L-għonek nishtiq nirrispondi għal-mistoqsija Isur Lanu, illi maħnix qed niprofaw naslu għall-ar. F'kuntest ta' wara il-krizi e, e supervizuri se jkunu dajfa meta applikaw l-standards. Il Il-kontrarju, e, per eżempju l-Svizzera għanda standards oljien iktar mill-Unjoni Ewropea u mill-Stati Uniti e, u ma jizguraw li għandhom standards oljien u ma rridux naħsbu illi għal snin li ġejjin hemm dan il-perikolu sempliċement għal imħabba li jem din l esperienza ta' wara krizi fil-regolamentaturi. Pero naqbert, ma dak li għal Gigold u Lamberts nishtiq nireferi għal fatt kemm it-teżor l unjoni Ewropea qed jinsisti fuq stress tests eh, hemm anki il-leverage ratio anki hemm ħafna nies illi teħdmu għalihom u x'jiġri jekk kont morru fuq il-website ta' dan ta' dan il-buro e, e, forsi nistgħu tagħmlu protezzjoni xorta għal e, konsumaturi, però jekk tixtiequ li jkun hemm impatt fuq is-servizzi il SPR għalu li hemm l-istess benefiċċji fejn Eh, il-rapporti eh, totali ta' spiża u mal istess bħal istati Uniti u dana jista' joħlu iktar kompetizzjoni u tista' tibbenefika fuq il-konsumaturi fl-aħħar. U ma t-tini parti, x'nistgħu neskludu, hekk nistgħu neskludu mill-mistoqsija ta' kej. E, e, hija ħaġa diffiċli. Naturalment nistgħu neskludu xi elementi U waħda li nistaw neskludi hija l-insurance għax nix suq wieħed fuq in-naħa tagħna u ma l-insurance skont l-studju tal-Kummissjoni li tista' eh, tibbenefika minn trasparenza aktar. Il-Digicomp edha tieħu eh, azzjoni kontra Fisa eh, Inc. u qed ngħidu li neskludu dan se jkun iktar diffiċli Eh, għal daqstant huwa diffiċli li n-deċidu niddeċidu sen niskludu. <coughs> Ek nibdew aħna neskludu il-servizzi finanzjari se jkun diffiċli ħafna najdu għaliex għanna neskludu l-standards ta' kontabilità u dawn ġew esklużi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti mill-iktar minn 10 snin. Eh, jekk minna ħal-oħra għom, u aktar faċ, iktar probabli li sen naslu għal standard uniku. Fuq il trasparenza tal-proċess, nishtiq nenfatizza fuq il-fatt li dan il-proċess eh, tal-Istati Uniti fit-TTIP u iktar eh, rigorus, ek wieħed iħares l Korea jew sita eh, u għaflaħar li wieħed jistajam għal-rizultati, ek imur fuq il-website tal-Kummissjoni jista' jsib ħafna iktar materjalissa Eh, fuq it-TTIP. Naturalment hemm ħafna gruppi ta' interess u think tanks li qegħdin jippubblika fuq it-TTIP. U dan grazzi għal trattat ta' Lisbona li għandna ħafna ta' trasparenza u, u dak li qed jiġri fil-negozjati. U bat l-aħħar pont fuq il-bilateralizmu eh, kontra l-multilateralizmu eh, dak li għal Eriko, dak li forsi għadna qabel, fuq i servizzi finanzjari għafas għal negozjati multilaterali huwa dajef ħafna imħabba il-problema prudenzjali. Anki waqt il-periodu ta' crisis, il-kontest multilaterali jew l-izoluzzjoni tal-tilwim li jem sistema multilaterali ma ġiex użat biżejjed. Għal stantina ma naħsibx li jem kontradizzjoni bejn dawn it-tnej. Jena naħseb illi eh, il-wieħed jikontribwixxi għal ieħor kem diġa eh, eh, ftejmit kommerċali eh, anki fuq il-servizzi finanzjarju naħseb li dan huwa proċess illi se jkun ta' beneficju għal reċiprokament. Grazzi. Grazzi, naqbel minna perfettament fuq trasparenza. Issa naddu għasur Munahan fuq il-videokonferenza. U Christopher Payne fl-imkien, iprovaw użaw ħames minuti bejnietkom. Ewa, ħan iprovaw nitkelmu malajr. L-ewel net, għacħar, biex eh, nitkellem fuq il-mistoqsijiet eh, tal-membri. għana Aħna mhux qed nagħmlu konverġenza hawnhekk. Il-proposta miex fuq dan, imma fuq proċess. U meta wieħed is differenza bejn is-sistemi finanzjari bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea, eh, il-konverġenza ma tistax isseħħ Eh, ovvjament dan huwa eh, fuq proposti u fuq proċess u din hija ħaġa importanti. U tieni punt, naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu illi regolamentaturi fl istati Uniti se jirrifjutaw bil-qawwa l-idea li jekk ma ninkludux regolamenti finanzjari eh, fit-TTIP ifisser li qegħdin nagħmlu race to the bottom. em, ħafna it-tilwimiet li ġew rifjutati mill- Eh, minnaħ taħħom. U naturalment u anki eh, lest biex jiproteġi ħafna minn dawn il regolamenti Nixtieq nitkellem fuq punt wieħed fil-proposta illi rigwarda l-konsultazzjonijiet reċiproċi. Hemm miktub li l-proposta titleb li jkun hemm konsultazzjonijiet reċiproċi minn qabel fuq miżuri finanzjari li jistgħu jagħmlu impatt fuq il-dispożizzjoni fuq il-provista ta' dawn is-servizzi fl-Istati Uniti u fuq l-Unjoni Ewropea u minar ma jkunem impatt fuq il-ġurisdizzjoni tal-parti l-oħra. Jekk aħna nirrispettaw dan, naħseb jiena illi in konsultazzjonijiet reċiproċi nistaw nifmu, nistaw niksbum, però tini parti ma nistawx eh, mod partikolari kif wieħed jista' eh, jiġġudika eh, jekk hemm xi ħaġa li qiegħda qed ikollha impatt negattiv jew le meta wieħed isem il-banek eh, barranin gbar li qed jiġu penalizzati u għaċar li l-Fed u il- eh, u il-banek eh, li qed jaħdmu fl-Istati Uniti se jkollhom effett negattiv fuq il-ġurisdizzjoni. Għandhom ir-regoli tagħhom u mhux se jbidluhom. Jiena hawnhekk ir-regolamentaturi jaħsbu li hawnhekk il-ħidma tajba ħafna u maħniex se nagħmlu reviżjoni ta' dak li qed isir żewġ punti, grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom u għal feedback, eh, hemm żewġ punti l net fuq il-sens eh, ġenerali tal-ftehim. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti għandhom ifittxu ftehim wiesa illi se jkun hemm eh, vantaġġi pożittivi netti f'dawn ir-rounds li ġejjin għan negozjati Eh, jistaw jitkelmu fuq kwistjoniet u jistaw jitkelmu fuq affarijiet li huma inqas u wiesa. U kif naraw eh, għaw e, min jgħajti li l-offerta miex eh, għawija bizzejiet l-Stati Uniti u viceversa. E, jekk il-ftehim ikun iktar profond minn ċerti oqsma, f'ċerti oqsma u f'ċerti oħrajn le eh, il konsultazzjoniet eh, eh, u se jkunu affettwati u le dan huwa kompromess mingħajr ma niprovaw nimxu wisq umbat xinu għal-punt li konna TTIP minna f-servizzi finanzjari. Aħna minna ftit xol fuq da u hemm servizzi kommerċali, anki konsultazzjoni, servizzi legali, farmaceutici per eżempju, għandhom eh, pis amministrativ kbir ħafna eh, eh skambju ta', eh, ta merkanzija fuq l-Atlantiku. Naħseb illi hemm ħafna vantaġġi sostanzjali hawnhekk kemm bil-kooperazzjoni ta' regolamentazzjoni anki billi naqsu tariffi hemm valuri bla dubju anki fiftejim eh, ta' tariffi hemm xi 5 biljun eh, ta' vantaġġ 10.5 biljuni ta' vantaġġ eh, anki jekk ninsistu fuq dan biss. Grazzi. Grazzi ħafna lilkom it-tnejn. Issa nati il-mikrofonu lil professor Moreira, li huwa president tal-Kumitat Inta. Eh, Vital, grazie. Pablo, grazie Pablo tal-li tal stedint nisa Lincoln House. Forsi, eh, Sor Lambert jishtiq jitkellem? Eh, Sor Lambert, tal-minuta, skużawni, jgħajt il-president. L-uniku punt li xtaqt namel għawnek huwa l Nadia u Karol. E, il Naqbel illi l-Istati Uniti għamlu xoħla ħjar anki l svizzera fuq standardizzazzjoni, pero pratikament bil-TTIP titi minn l-ura se jasal iktar u tim, se jagħmel progress. E, Eva, grazzi ħafna. E, il-risposta tista' tiegħek informal. Eh, Lejna naħseb nista' nagħtih risposta malajr, għax e kellak ma jsirx da mhux se jiġu biex jen jagħmlu negozjati. Tajjeb, mela għaddu issa għal eh, Vidal. Grazzi Moreira. Grazzi lil kumitat tal-li tal-li jataw. Jiena peress li jiena rapporter għal dan eh, għal relazzjonijiet kommerċali u investimenti bejn Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Dina waħda mill-erba inizjattivi. Uh, eh, Jiena kont prezenti f'kollha. Xiftit minnhom kienu pubbliċi u se jkun hemm ieħor ftit sigħat oħra. Il-negozjatur prinċipali tagħna tkellem fuq dak li kienet riżultat tan l-aħħar negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. E, hemm żewġ punti dajfa. L-importanza mingħajr preċedenti ta' dan il-ftehim meta nqablu ma' ftehimiet preċedenti u tieni illi kien illi kienet ħaġa tajba għal dan il-parlament u għal kumitati għaj illi naħdmu fl-imkien U oh. illi nieħdu sem f'dan id-dibattitu għal dan il-ftejim. U jena eh, u smajt dan id-dibattitu u nħoss li kien pass tajib eh, u dim ħafna. Jena bħalissa jgħatawnek biex nisma u nitallem u nishtiq nfakarkom b'żewġ affarijiet importanti ħafna. mhux kombinazzjoni li aħna ftemna fuq dan il-ftehim. E, e, dan huwa fuq il-kummerċ u l-investimenti u fuq il-ftehim għandha daqstant dan il ftejim għandu ambizzjoni illi manda lebda paragun fi ftejmiet kommerċali oħrajn mal-Unjoni Ewropea. E, tini punt dan ma jirrigwardax biss l-aċċess għas il-barriri eh, l-iskil ta', ta, ta tariffi, imma anki fu il differenzi fi regolamentazzjoni illi jistaw ħafna drabi umu ħafna eh, li kunu jista jistaw umu anki iktar mill-xkil tarifarju. Kienet ħaġa tajba għal eh, kommissjoni għal kumsillu anki għal parlament Illi namlu definizjoni ta' ambitu wisa ħafna għal dan il-ftehim. U nishtiq fakarkom ukoll eh, illi aħna adottajna żewġ rapporti fuq dan il-ftehim. Wieħed qabel ma il-Kommissjoni id-deċidiet nidi dan negozjat u talbet mandat u tini wieħed wara illi il-mandat ta' negozjar eh, kien qed eh, eh, kon qed nistennew il-deċiżjoni tal-Kunsill u fiż-żewġ okkażjonijiet il-Parlament kien eh, interessat ħafna aħna rridu illi s-servizzi finanzjari jkunu inklużi. U dan huwa miktub u kien hemm maġġoranza kbira fil-Parlament a favur ta' da għal daqstanz sakemm ma naslux għal konklużjoni li hemm argumenti qawwijin a favur illi inħallu barra is-servizzi finanzjari minn dan in-negozjati huwa fil-mandat ta' żewġ rapporti ta' dan il-Parlament. U jiena mandi lebda raġuni eh, eh, konvinċenti tal-anqas eh, sissa biex nbiddel moħi jekk servizzi finanzjari għandhom xi inklużi jew le Jiena naħseb eh, biex najt eh, il-verità li ma nistax nimmaġina li jekk irridu noħolqu su eh, suq transatlantiku l-iktar zona ambizjuża kommerċali libera li tibda billi teskludi minn negozjati propju ħaġa li fil-qalba tal-ekonomija tagħna u anki fil-qalba tal-implikazzjoni li hemm bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Kif nistgħu aħna nippruvaw nagħmlu eh, namlu negozji komuni eh, li qegħdin nippruvaw noħolqu eh, relazzjonijiet kummerċjali l-iktar importanti u neskludu ħaġa daqshekk importanti kif bħal huma il-servizzi finanzjari għal daqstantina ma nara lebda raġuni e, għaliex e, e, tentativ biex naqblu il-negozjati attuali u innaqsu il-livell ta' protezzjoni li eżisti diġa protezzjoni tal-kumensur tal-konsumaturi u anki il-fornitura ta' servizzi finanzjari. U nara jiena unek illi jekk aħna ma nadottawx approċċ komuni, qafas komuni. La darba tkun għaddiet il-kriżi, mm, l-imġiba normali terġa' titħol u u se jkun hemm fuq il-żewġ naħat tal-Atlantiku eh, kompetizzjoni fir-regolamentazzjoni u din se tkun verament race to the bottom. Naturalment din hija kwistjoni globali Eh, u jekk aħna immorru fil-fora globali b'approċċ komuni se jkunu ħafna iktar b'saħħitna milli jekk inkunu iżolati f'approċċi differenti mm, u ma jernexxinniex naqblu bejn iż-żewġ eh, eh, pożizzjonijiet fuq ħaġa daqshekk importanti għall-ekonomiji tagħna. U waqt li għatanna is-seta li dan namluħ illi nsaħħu l-kapacità tagħna biex ikonna pat fuq ix-xena globali u nippruvaw nesportaw l-iktar standards għoljin tagħna u nevitaw li jkun hemm din ir-race to the bottom fuq livell globali. Jiena naħseb eh, bħala konklużjoni rridu nkomplu nagħmlu dibattitu, però bħala rapporter jiena ma naħsibx li kienet tajba illi ninsistu u għanna ninsestu minflok illi ikonna servizzi finanzjari inklużi. Umbat kelma aħarja fuq trasparenza. Jina nishtiq najt bċarezza. Jina kont fil-ftejmit kolla ta' investiment f'dawn l-aħħar ħames snin wara il trattat ta' Lisbona u dawn huma kollha wirt tal-Ewropa globali. Aħna bħalissa qegħdin natu riżultati f'din l-agenda tal-Unjoni Ewropea. Aħna qatt ma kellna negozjati daqshekk trasparenti u miftuħin. Din hija dan huwa negozjat l-inqas segret li qatt kellna. Qatt ma kellna daqshekk aċċess wiesa mhux biss għal pożizzjonijiet tal-Unjoni imma anki fuq dak li rigwarda il-Parlament għal kwalunkwe dokument ta' negozjar tal-Unjoni Ewropea, kull linja, ħlif eccezzjoni, eh, eh, ħlif naturalment eh, minnaħa tal-Istati Uniti għax ma permettewx il-Komissjoni tibat il-dokumenti l parlamentu u l-Kunsil, pero aħna ma nistawx ma nistawx najdu illi hemm għasta ta' informazzjoni. U u dawk id-dokumenti illi suppostu huma limitati u segreti eh, eh, xorta ħarġu għal daqstant mem lebda paragon assolutament ma' situazzjoni preċedenti. Mela, eh, hemm eh, bżonn noħdu b'serjetà trasparenza. Naturalment ma nistawx nagħmlu negozjati kommerċali eh, fil-miftuħ iridu Eh, naturalment irridu nżommu segret fuq dak li aħna eh, eh, edin negozjaw, għax imur kontra propju kull prinċipju ta' negozjati. Ma nistawx nikxfu l-kontraparti dak li huma il-passi tana. Ma dan huwa l-ewwel negozjat fejn dan il-Parlament jista' jgħid li aħna bħalissa qegħdin inkunu edin naċċedu għad dokumenti kollha u ma l-ebda problema eh, illi nilmentaw kontra l-Komissjoni. Il-dokumenti illi saru pubbliċi huma wkoll ta' ta' ta' firxa wisa ħafna u il-livell ta' kuxenza u koll juri illi ma nistawx aħna namlu argumenti fuq nuqqas ta' informazzjoni. Għal da' stantina nilqa l-inizjattiva ta'kom tal-Komitat Ekon u nittama li dan mhuwiex l-aħar inizjattiva li jintkom għat organizzaw fuq it-TTIP. U bħala rapporter fuq dan il-ftejm jina inħares l-qoddim biex inkompli kooperazzjoni mill-qrib ma'kom u mal-komitati l-oħra kollha li jiddeċidu illi eh, eh, li jihdu sem eh, f'dan l-inizjativa eh, daqshekk importanti biex ikonna eh, su ġenwin eh, transatlantiku u naturalment il-libertà eh, il anke għal ċittadini. Grazzi, Professor Morena. U nishti namel anki eh, kommenti aħarin ta' konklużjoni, għax Professor Morera għal kważi kollox, jina naqbel miegħu fuq it-trasparenza u jina naħseb illi aħna kolla nafu li dan huwa ftejm importanti għal ħafna perspettivi għal stabilità finanzjarja, eccetera, eccetera. Imma waħda mill-iktar ħaġa importanti hija il-momentum eh, illi eh, għandu uh, jkollna dan il-ftehim uh, eh, uh, u illi jibda fl-2015 naħseb illi iktar ma nkunu ambizjużi u iktar rizultati jista' jkollna minn naħat kollha. U iktar ikunu e, iktar, iktar ma jkollna influenza ma' dinja kollha u dan jfisser ukoll li aħna nkunu nistgħu intejbu il-konverġenza eh, fir-regolamenti tagħna ma' dinja kollha. Aħna smajna ħafna drabi e, E, e, e, dana jgħat fuq il-armonizzazzjoni ta' regolamentazzjoni, riconoscimento reċiproku, regolamentazzjoni ta' servizzi finanzjarji, idkom tablu illi huma importanti ħafna naħseb li s-servizzi finanzjari u koll għandhom ikunu inklużi. U aħna rridu naqblu fuq dan il-punt il-mandat li tajna l-Kommissjoni inkludu il-servizzi finanzjari kif għal il-Professor Moreira eh, eh, dan il-rapport eh, jgħajt moċar li il-servizzi finanzjari għandhom ikun inklużi u ma naħsibx li mannix ikonna xi tħassib fuq dawn aħna fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku naqblu illi dan il-ftehim ma jfissirx li aħna qegħdin innaqsu qegħdin indajfu xej. Eh, eh, dan għajfisser li maħna għed indajfu assolutament xej, u dan għajfisser li eh, servizzi finanzjari għandhom ikun inklużi ma nix konna tħassib fuq il-fat li aħna għadin indajfu dawn is-servizzi. U nishtiq nala bxaħġa li għal Peter Skinner fuq il- il-fat illi problemi globali jitolbu illi kunem soluzzjonijiet globali u mux lokali. U nalaq fuq dan u nittama illi eh, minna unu ftit jħor nkunu nistaw nisimaw eh, l-aħbar tajba illi negozjati fis servizzi finanzjari u kol bdew. Grazzi ħafna l-panelist <coughs> kolla, grazzi l-professur Moreira u issa nistennew ftit minuti għalix fil-ħamsa u kwart Eh, għanna il-punt li mis eh, tal-agenda eh, skambju ta' pozizjoniet mal-komissarju Barnieli għadu ma wasalx.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 So, thank you very much indeed. Uh, mela, grazzi lilkom il-kol tal-edinaw, issa naddi għal punt 16 fuq l-agenda tagħna skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Michel Barnier, Kummissarju għal intern u servizzi. L-aħħar skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Barnier sal fis-16 ta' Settembru ta' eh, l-2013 u din se tkun l-aħħar darba li se niltaqgħu mal-Kummissarju Barnier f'dan il-mandat imma jiena eh, konvint illi dan ukoll se jkun persuna importanti ħafna anki fil-ġejjeni Kummissarju fidejk. Grazzi ħafna, Sir President, Signuri, membri tal-Parlament Ewropew jiena tassew kontent li qed nerġa' niltaqa' magħkom jiena ma nafx hekk din ix l-aħħar laqgħa li se jkollna ta' dialogu eh, flimkien mal-kumitat tagħkom jiena se nibqa' disponibbli sal-aħħar net tal-mandat u eh, eh, niprofa illi niltaqa ma'kom l-kull waħda u wieħed minnkom għal dak li kun baqa mill-mandat tiegħi sa' Ottubru Jena kont qed ngħid l-aħħar darba kont forsi kienet hawnhekk fil kamra stess illi kont qed eh, nitkellem fi 13 ta' jannar tal-2010 ħaddew ftit iktar minn 10 snin meta intom eh, kontu attendejtu għas-smieħ tiegħi qabel ma bdejt il-mandat tiegħi bħala kommissarju responsabbli għas servizzju suq intern. Huwa importanti għalija u ovvjament għalikom ukoll li naraw f'intervalli regolari, partikolari fit tal-mandat dak li aħna għamilna, uh, jaqbilx ma dak li aħna konna għadna li se namlu. U jina etnajt dak li aħna għamilna għalix Ovvjament jiena ma konċ l-uniku uh, attur f'din l-agenda u f'din l-arkitettura ġdida ta' uh, regolamenti finanzjarji. U uh, li jidir li li wara il-krizi dak li jiena kont impenjajt ruħi illi se nagħmel hawnhekk stess fil-bidu ta' dan il-mandat twetta jekk għalla volja eh, irrid ngħid illi rridu nibqgħu b'seba' għajnejn eh, dwar l-applikazzjoni u id disciplina fuq il-miżuri li ħadna u illi għad baqa xi testi importanti li għadhom ma ġewx finalizzati Jina ma nafxek nistax ngħid li erba eh, xhur wara, erba snin wara eh, maċ iktar għaw kriżi zgur li le nista ngħid u aħna lkoll flimkien nistgħu ngħidu illi meta jiffaċċaw kriżijiet ġodda ikonna kapaċità ta' uh, eh, anticipazzjoni ferm akbar u li aħna ikolna f'dak il-każ odo taħjar biex uh, Eh, niffaċċaw għal-kriżi kemm bħal awtoritajiet pubbliċi, kumpaniji privati biex eh, jiffaċċaw il-kriżi, però nirrepeti, irridu noqogħdu b'sebajnejn kemm biex nimplementaw l-aħħar eh, testi illi għandna dimna irridu noqogħdu attenti għaliex fil swe interni għanna atturi li huma immaġinattivi u intelligenti ħafna, jek wieħed jaħseb xġara f'dawn l-aħħar erba' snin fuq il-benchmarks imma hemm eżempji oħrajn u anki għaliex sinjuri deputati. Qegħdin f'sitwazzjoni komplessa li qatt ma konna fiha qabel u irridu noqogħdu attenti it-kabbir huwa dajjef avolja ġej ġejlura Eh, su interbankarju li għadu ma għamx fuq saqaj, ħafna likwidità ta' dejn u fl-istess ħin riski globali illi jistaw jiġu anke minn barra l-Europa u li jistaw u koll id-dajfu l-irkupru. U għal dawn ir-raġunijiet kollha naħseb illi rridu noqogħdu attenti ferm u namlu it-testi illi napprovaw operattivi malar kemm jista' jkun. Mela, Jiena se nitkellem sinċerament ma'kom fuq ehm, il- l-affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-komitat ta'kom illi iridu jiġu konklużi un hemm affarijiet oħrajn illi forsi ma tantx ma daqshekk urġenti fil- dawl tal-tmim tal-mandat ta'kom. Hemm plett testijiet illi iridu jiġu eh, konklużi. Intom bħala koleġislaturi hemm bżonn ta' rida tajba u rida politika suffiċenti. Il- eh, l-access għal kont bankarju, il-rizoluzzjoni tal-banek u il-pakketti ta' eh, prodotti ta' investiment eh, indirizzati lejn l-individwi. Issa, il-priorità assoluta uh, intom u l-presidenta ta'kom tafa u koll u l-co-rapporteurs u shadow rapporteurs hija l-Unjoni Bankarja. Irridu insibu ftejn fuq it-tieni pilastru hemm bżonn nkella din l-Unjoni Bankarja se tkun dajfa ħafna. Ovvjament ma jistax ikollna sistema bankarja Ewropea kif qegħdin naħdmu biex noħolqu bis-supervizjoni b'kollox. Eh, eh, Brizoluzzjoni b'riżoluzzjoni li tibqa' mbagħad fuq livell ta' l-istati membri għalhekk jiena ipproponejt sistema u mekkaniżmu Ewropew ta' riżoluzzjoni li jmorru id fit mal-mekkaniżmu Ewropew ta' supervizjoni. Naħseb illi għanna bizzejiet elementi biex nilħqu ftejim uh, eh, bilanċjat, anki mod partikolar f'dan it-triologu importanti ferm li se jsir għada, u eh, ħanara uh, issa natu daqqa tajn għamnek eh, uh, dawn il-punti li għadhom pendenti fuq ir-rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej jiena naqbel mal-opinjoni ta'kom li s-soluzzjoni attwali hija komplessa wisq u r-rwol tal-Kunsill importanti wis meta wieħed iqis il-pis tal-plenarja fil-governanza tal-bord. Jien naħseb illi r-rwol tal-Kunsill irid ikun limitat għal dritt ta' veto fuq il-proposti tal-Kummissjoni f'żewġ każijiet biss meta l-Kunsill iqis illi il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni propost mill-bord mhux fl-interess pubbliku u mbagħad meta l-Kummissjoni tissuġġerixxi illi tuża ammont akbar mill-fond minn dak li jkun ippropona il-board u fuq dan hemm l-intervent mbagħad ta' krediti nazzjonali akbar. Fuq il-governanza tal-bod jiena naħseb illi il-sistema għanda t-garantixi teħita deċizjonijiet ta' malajr u effiċjenti trattament identiku tal-kazijiet kollha ta' rizoluzzjoni għalhekk naħseb illi ir wol tal-plenarja irid ikun illimitat limitat u li eh, għanna nollu il-limiti eh, li mbagħad fl-aħħar ma l-aħħar jattivaw il-kompetenza tagħha. Il-mekkaniżmu finanzjament tal mekanizmu hemm bżonn li dan il-fond ikun eh, kredibbli. U dan jsir permezz ta' li jekk f'każ ta' bżonn ikollu aċċess għal fondi bizzejiet jekk ikun hemm bżonn, għalhekk jiena naqbel li għandna nqarbu l-formulazzjoni tal-artiklu 69 tar-regolament għat-test tal-Parlament illi jinkludi eh, fir regolament l-obbligu tal-bord illi jalloka fondi eh, finanzja eh, l-fond il-finanzi meħtieġa. Sinjuri, intom tafu l-pozizjoni tiegħi xini tafu illi jiena nemmen fil-sens ta' responsabilità ta' koleġislaturi u nemmen u koll illi b'din ir rida konġunta għada se naxinna naslu għal kompromess dinamiku u kredibli fuq mekkanizmu Ewropew. Anki jekk umbat l-affarijiet se jsiru b'mod reċiproku u progressivament. Ħaġa oħra illi aħna irridu nifinalizzawa huma hija dik id-dimensjoni marbuta mal-konsumatur li tikkonċerna b'mod partikolari eh, f'dan l-istat, f'dan il-triologu, il-kidib u il-kont bażiku ta' pagament li uh, huwa uh, rapporter tiegħu Jurgen Klute. Issa, fuq il-kidi palla volja tlaħaftajin fuq puntijew l-enin bħal per eżempju l-investiment marbuti ma' prodotti tal-assigurazzjoni, l format ta' dokument ta' informazzjoni, assettat tal-informat ta' intervent tal-EOPA, jien naħseb illi dak li għadhom il-punti għadhom pendenti jistaw jiġu uh, finalizzati uh, pitada ftejjin politiku ma jistax jintlaqa ħlif jekk il-partijiet iżommu moħħom miftuħin mod partikolari għal dak il-prodotti marbutin mal-pensjonijiet u anki mbagħad fil-kat tal-Parlament il-tikketta tal kumplessità għandimbat eh, kważi wasatla biex nilħu ftejn fuq id-direttiva tal-kont bażiku tal-ħlas Jiena naħseb illi uh, eh, triologu se jkonkludi pitada fuq dan. Eh, naħseb ukoll illi il-kondizzjoni imposta minn xuħut illi skonta il biex jiftaħ kont bankarju eh, konsumatur irrit juħati provi illi għandu rabta ma l-istat membru fejn ikun uh, jixtieq jiftaħ dan il-kont Imma naħseb dan huwa dinja kondizzjoni li tmur kontra il-prinċipju fondamentali tal-moviment ħieles. Kull konsumatur li jixtieq jiftaħ uh, kont fil-bank eh, għandu uh, jkollu possibilità li jagħmel dan iżda jekk il-kont jinfetaħ b'mod abbużiv il-bank imbagħad ikollu id-dritt illi uh, iċċaħdu minn dan il-kont u jiena nirringrazzja l-Parlament għalli appoġġa l-approċċ tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward il-Konsillu mbagħad żiet ehm, klawżola li tippermetti lill istati membri li adottaw miżuri nazzjonali mhux leġislattivi li jistgħu qisu lilhom infushom konformi ma' rekwiziti tal-direttiva, ma wieħed ma jistax jagħmel trasposizzjoni ta' direttiva permezz ta' miżura nazzjonali illi legalment ma tkunx vinkolanti. U għawnek u koll nirringrazzja l-Parlament eh, għall appoċ tija fuq dan il-test għal huma testi importanti ħafna ċittadini hemm 9 miljuni Ewropej illi ma setawx jiftħu kont il-bank. Għalek ma jistawx jihdu postom sħiħ fil-soċjetà. Mela, dawk huma punti li aħna irridu nalqu fuqhom kemm jista' jkun. Umbagħad dawk it-testi illi mumiex mhux possibli li finalizzawom. qabel ma jibda mandat ġdid tal-Parlament. Dan uh, eh, sej, per eżempju, għamnek għandif moħi il-pakket kontra l-ħasil tal-flus li Kristjanis Karins u Moshka Kleva Kekus umma ir-rapporters. U il-sema il-ġimma li għaddit fil-fat kienem vot fil- eh, eh, dan naħseb illi il-pakket leġislattiv fuq il-pagamenti li jinkludi revizjoni tad direttiva tas servizzi tal-ħlas eh, se jkun eh, se nivvotaw fuq se tivvotaw fuq fil-ewwel seduta plenarja f'April. Naħseb illi dawn it-testi eh, leġislattivi jistgħu jkunu finalizzati qabel tmim ta' din is-sena. Mbagħad dossiers oħrajn la jistaw ikunu konklużi f'dan il-mandat u laqas jista' jintlaħaq bil fuqhom fil-plenarja hija ħasra ma l-affarijiet ekkuma u hawnhekk qed nirreferi għal proposta importanti li għamiltilkom fuq il-benchmarks u l-indiċi ta' referenza jiena Eh, nifem għalfejn intom rittu tipposponu il-vot tal leġislatura li jmiss għaliex ma kienx hemm konsensus qawwi biżejjed bejn il-gruppi politiċi biex aħna nibatu messaġġ qawwi biżejjed fuq dan is-suġġett qabel tmim ta' din il-leġislatura. Fuq dan il-punt jiena nerġa' ninsisti illi kamp ta' eh, ambitu wiesa skont il-prinċipji ta' IOSCO um, ehm, Eh, jorbtu fuq l-affidabilità, l-kontinuità tal-indiċi ta' referenza fl-Unjoni Ewropea. Jiena naf illi dina proposta li urġenti u jiena lest illi naħdem mal-Parlament u mal-Kunsil biex eh, fl-ħar mill-ħar ikonna test ambizjuż. il kwistjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u importanti għaliex naf illi riski similari pal dawk ta' LIBOR diġa ġew identifikati f'indiċi oħrajn, per eżempju bħal dawk tal-materji primi Umbat war il-fond monetarji eh, fejn il-rapporter huwa s-sur Said el-Kadrawi għamnek u koll li ħasra li ċerti eh, divergenzi fuq eh, li ta' l-opinjoni fuq is-saf ta' kapital li japplika għal SINAV irnexxiqlu jiblokka kollox. Jiena naħseb illi fl-essenza il- proposta hija bilanċata u jiena kunt l lest illi naċċetta elementi li prezenta Jean-Paul Gozers dwar l-implementazzjoni gradwali tal-safta kapital eh, fuq ħames snin flok tlieta u fuq il-klawzola ta' eżami nofs il-nofs eh, it-triq biex najtek għal l-issir wara tliet snin. Umbat dwar l-implementazzjoni ta' miżuri tal-livell 2 tal-CRD erba' Issa, l-implementazzjoni ta' crdr erba solidità ta' settur finanzjarju Ewropew tħares il-finanzjament tal-ekonomija reali. Aħna ħdimna ħafna fl-imkien biex eh, nibilanċa ħsew dan it-test. Dan huwa l-ġebla ta' xewka ta' eh, l-agenda ta' regolamenti tagħna illi ilu issa japplika mill-ewwel ta' jannar tal-2014. L-istati membri kollha huma impenjati sa fit trasposizzjoni tad-direttiva għalla volja biss tnejn Eh, minnhom biss eh, diġà trasponew Ħafna minnhom ma settawx eh, segwu l-iskadenzi osra ħafna, skadenza eżigenti ferm ta' sitxur fil fat u l bicċa l-bira tal-Istati membri huma skont l-informazzjoni li għandi bħalissa għaddejjin bil-trasposizzjoni ta' dawn l-standards il-ġodda jirnexxilhom jagħmlu dan qabel is-sajf li jmiss. U Jena sen fakkar l-Ministri dwar dan fil-laqa formali ta' l-Ekofin illi jena se eh, nipparteċipa fija fateni. Para, mod parallel, il-Kommissjoni finalizzat u bat l-ewel serje ta' standards tekniċi vinkolanti elaborati mill-Autorità Bankarja Ewropea biex tigarantixxi il-direttiva u rekwiziti tal crd erba' jiġu applikati b'mod omogenju kullimkien fl-Unjoni Ewropea il eh, l-RTS, il-regoli tekniċi, eh, standards tekniċi l-approvat il-Kommissjoni huma koerenti, bilanċjati u konformi għal mandat ta' CRD erba. L-abbozzi prezentati mill-EBA huma solidi u jiena ma, ma, ma biddil xejn minnhom is-servizzi tiegħi żammu l-Parlament informat kemm kien possibbli kienu disponibli anki għalix ġew hawnhekk jippreżentaw dawn l-RTS u diskutew mal-kumitat tagħkom u anki mal-koordinaturi. Nisħaq fuq punt naf illi mawx ma baqax żmien u intom xtaqtu li kolkom iktar ħin. Jiena u koll uh, eh, insistejt li li BA uh, eh, taħdem aktar pass maġġel u naħseb irbaħna xi xarrejn jew tlieta. U eh, jiena dejjem fil-ħin għaddejt l-informazzjoni illi aħna kellna fuq dawn l-standards. Jena nishtiq tassew illi aħna istan kunu nistan naqbdu eh, pass tajjeb. Eh, Jena l-esti li natikom l-spiegazzjonijiet kolla li tishtiqu. Dak issa li huwa fuq il-level wieħed diġà għamminiħ fis sustanza li bijaj u l-Kommissjoni huma marbutin mill test tal livell numru wieħed imma mhuwiex possibbli legalment illi inwessaw jew inlimitaw l-ambitu tiegħu. Waqt il-proċedura ta' adozzjoni tal-standards tal-RTS, Il-Kommissjoni tat attenzjoni partikolari biex dan it-test tan livell 2 jirrispetta bisħiħ il-mandat u l-kamp tal-applikazzjoni tat-test tal-livell 1. Huwa veru, mod partikolari fuq dan is suġġett uh, eh, delikat ħafna ta' remunerazzjoni. Standards tekniċi se jippermettulna li nidentifikaw uh, faċilment il-persuni li eh, huma uh, mirati minn din il-dawn ir-regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-bonuses Eh, u din hija xi ħaġa indispensabbli jekk aħna rridu nevitaw illi eh, dawn jaħarbu mir-regoli. Jiena nixtieq illi intom tagħtu opinjoni pożittiva fuq eh, din il-proposta ta' l-RTS u li kunu istambat noħorġu bil-regolamenti malar kem jistajkun biex nobligaw il-banek jimplementaw il-regoli malar kem jistajkun. Naħseb illi nix għalfejn namlu regali l-bank banek f'dan ir-rigward Biex nikkonkludi, Sur President, kemtejn fuq dak illi uh, tistenna l-Kumitat ta'kom wara għalix aħna nkunu għadna għawnek biex niddialogaw ma'kom u eh, jina nati ħafna importanza lil dan għalix din kienet propju il- il-riforma strutturali tal-banek illi jiena għazilt illi niprezentalkom il-kom wara li għamilna bqija aħna eh, għamilna da kollu li kellu jisir, sa jek dawn huma applikati kif imis, naħseb se jkunu bizzejiet għal biċċa kbira tal-banek, imma forsi mumiex bizzejiet għal 30 l-akbar bank fl-Unjoni Ewropea. u eh, issa ntkom intom il-rapport eh, li kanem illi huma too big to fail, too costly to solve, eccetera, eccetera, bil-flus tal-pubbliku Eh, kienem kritika ma kien eh, kritika f'pajjiżi stess illi jena mhux dejjem fimta eh, kulħadd irid jieħu responsabbiltajiet tiegħu jiena ipprovajt illi nibbilanċa dawn il-proposti nsib il-bilanċ xieraq bejn l-istabilità finanzjarja u il- ħolqin ta' kondizjonijiet aħjar għal biex natu kreditu lill-ekonomija reali. Issa, tul dan il-proċess kollu jiena dem staqsejt li l-nifsi dawn din l-istess mistoqsija li wieħed issib il-bilanċ l-aħjar bilanċ għal kondizjoni ta' stabilità, trasparenza u responsabilità ta' finanzjarji. Umbat l-spejjes, il-prezz ta' dawn il-miżuri u restrizzjonijiet li jimponu fuq il-finanzjament tal-ekonomija u sinċerament bil-bqija ta' tim tiegħi DJ Markt eh, blajnuna ta'kom naħseb illi irnexxinna b'mod ġenerali illi insibuh dan il-punt ta' bilanċ. Issa irridu namlu evalwazzjoni tal-koerenza sħiħa l-effetti eh, ekonomiċi tal-programm ta' rekoment eh, finanzjarju Eh, fuq li jista' jħalli effetti mhux mixtieqa fuq it-kabbir, eh, għalek se sir il-revizjoni ekonomika tal-agenda eh, finanzjarja li bħalissa għedin naħdmu fuqa bħalissa illi jiena suppost niprezenta f'April li ġej. Revizjoni ekonomika tal-agenda tal-regolamenti finanzjarji. Jiena nista' nikkonfermakom illi l-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni se tadotta Eh, il-ġimgħa d-dieħla kif għattilkom komunikazzjoni fuq il-finanzjament fuq meda ta' żmien twila eh, bħala tweġiba d-dibattitu fuq finanzjament fuq meda ta' żmien twila tal-ekonomija. Intom ukoll kontribwejtu għal dan id-dibattitu mbagħad uh, hemm il- kien hemm il-Green Paper li kien hemm madwar 300 kumpanija, istituzzjoni, eċetera, illi batu il-kontributi tagħhom għalih Mela, issa qabel ma nieqaf biex il-wieġeb mistoqsijiet tagħkom jiena rrid ngħidilkom illi jiena ħdimt sfiq dawn l-aħħar erba' snin, ikolli ċans illi nerġa' ngħidilkom dan meta niltaq ma' Sinjora Bowles, Sur Haber, Sur Lena. Eh, dawk il-membri kollha li ħadmu fuq dawn it-testi kollha fit tliet toqsma differenti fil-bidu eh, ta' April se niltaqa' magħhom imbagħad mal- il-nies mill-kabinet tiegħi illi ħadmu magħkom ukoll u kienu disponibbli jiena f'dawn l-aħħar erba' snin ħdimt brieda qawwija ħafna, ħdimt flimkien ma' timijiet kompetenti ferm, għamilt f'dawn l-aħħar erba' snin dak li jena għattilkom illi kont se nagħmel f'jannar tal-2010 issa intom tridu tiġġudikaw u eh, l-eletturi wkoll eh, tridu tiġġudikaw jekk aħna tallimniex il-lezzjonijiet kollha li stajna nitalmu mill-kriżi għaliex kienet kriżi ta' violenza u ta' qawwa tal-biża. Grazzi tal-attenzjoni. Merci beaucoup, monsieur le commissionnaire. Eh, no, ahora doy la palabra en nombre del PP al señor Werner. Grazie Commissario, sa issa fissam il-PPE naddir kelma l-Sur Langen. Grazie Commissario. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak Sur Barnier għal dawn l-aħħar erba' snin u nofs. Ta' ħidma tiegħek? Deux u trois. Trois. Kanal numru tlieta, Sur Balier. Jajt Sur Langen. Grazzi ħafna kummissarju. Xtaqt nirringrazzjak għax xogħol li inti wettaqt f'dawn l-aħħar erba' snin u nofs. Xogħol li inti bdejt, il-proġetti li nidejt u il-kostruzzjoni tiegħek mal-Parlament, il-kollaborazzjoni tiegħek mal-Parlament. Xogħol eċċellenti. Personalment jieni li kważi 20 sena f'dan il-kumitat u nittama ikolla ħames snin oħra hawnhekk biex naħdem fil-kumitat dejjem jekk iridu l-votanti u jivvotawli u jekk karla jrid. Imma matul il-kriżi finanzjarja Ehm, sal-krizi finanzjarja konna jisnar għadna mbat 2009 bdejna nwieġbu għall affarijiet li nfedġu mill-krizi, ħdimna tliet snin sħaħ u brejna namlu abbozz tal-proġetti kollha li kellhom isiru. Inti tħalf fil-kariga tiegħek u kellek ixxammar il-kmim mill-bidunet u għalhekk nirrispetta ferm dak li ksibt. Ksibt kisbiet eċċezzjonali, speċjalment anke fil-kooperazzjoni mal-Parlament Ma konniex qed naqblu fuq kollox, imma naħseb li bil-bosta affarijiet li inti wettaqt nittama tkun tista' tkompli tagħmel l-istess xogħol u temm dak li għaddej bħalissa, dak li imbeda sa 30 ta' Ottubru u tkun tista' taħdem mal parlament il-ġdid. Tlet oqsma nixtieq nittistaqsik dwarhom. L-ewwel net latti delegati. Bħalma taf fuq dawn latti fuq id-derivati l-ħan naqbil mal-Kommissjoni. Kważi sena ilu issa biex il-Parlament ikun involut. U issa kważi wasanna biex nidħlu għal waqfa twila u l-kwistjoni kollha ħad tiġi posposta sat kmini f'Settembru. Meta nerġgħu nibdew bix-xogħol tagħna. Kif nistgħu niggarantixxu li l-atti delegati jitwetqu skont trattati meta l-Parlament ikun qiegħed fil-proċess li jġeddet. Inti tkellimt dwar ir-riforma strutturali, t-tieni punt li nixtieq irressaqlek, anki s-sistemi bankarji separati. Fl-opinjoni tiegħi kif nara l-affarijiet jien is-settur bankarji Ewropew irrit jonqos kemm jista' jkun għax ma jistax ikonna aktar dawn il-derivati bħala parti mill-GSP, il-prodott soċjali gross. Għaldaqstant, issa għanna dawn l-interkonnessjonijiet ma' tipi differenti ta' attivitajiet bankari, MSPs, Memuza u koll, u għandek l-SMEs li qed jgħidulek isma' aħna l-vitmi ta' dan kollu, ta' regolamentazzjoni żejda li intom daħħaltu minħabba l-banek il gbar wara kollox, jiġifieri kif nistgħu nevitaw jew permezz tal-Unjoni Bankarja jew xi ħaġa oħra li dawn l-banek iż-żar, l-banek reġjonali kollhom ikunu konformi ma' dawk ir-rekwiżiti li suppost kienu intiżi propju għal banek il-kbar. L-aħħar punt, il-fond ta' ta' ristrutturar għal banek. Jiena konvint illi misser ikun hemm qbila b'bażi tas-suq intern imma b'bażi ta' regolament tal-Kunsill. Nittama li xorta waħda jkollna qbil wara kollox, iżda kif nara l-affarijiet jien importanti iktar li konna l-kwalità mill-li noqogħdu naġlu għaliex l-qattusa ġelija friħom jagħmel. Issa il-Bank Ċentrali Ewropew ħajibda jagħmel kontroll u skrutinju fuq il-banek f'Settembru l-iktar kmini possibbli u għalhekk jekk ma jkollniex ftehim din il-ġimgħa jew in-negozjati tada għad fadallek sa tmim tal-mandat tal-Kummissjoni li hemm bħalissa għandek dan il-ħin kollu biex solvi l-affarijiet u ġibba żewġ mal-Parlament il-ġdid. Nixtieq nisma' minn għandek x'għandek xi tajt fuq dan. Grazzi l-Kummissarju. Merci. Grazzi, Sir Langen. Eh, l-apprezzament li esprimejt ta' xoll li jena għamil ta' kien ir-rol tijaj, jiena kont impenjajt ruħi u eh, sinċerament jiena kont eh, spiegajt għalfejn ġejt l-ura l-Kommissjoni għalix u għattini mandat tijaj jiena xtaqt niġi għawnek l-ura fil kommissjoni biex nikkontribwixxi għal riorjentament ekonomiku tal-Unjoni Ewropea għalix kienet mitlufa l-Unjoni Ewropea. Konna tlifna triqitna għal 20 sena sħaħ ta' uh, uh, fiduċa fl-autoregolamentazzjoni. Uh, iva, jiva forsi uh, jajdu li li jena ultraliberali imma jiena sepja karikatura tal-liberalizmu. Jiena li wieħed iħalli s-swieq finanzjarji fid-dinja kollha u fl-Ewropa jaħsbu illi setaw jagħmlu kollox U fil-fat, kollox ħallin jom jamlu. Uh, bonuses li ma jamlux sens, prodotti tossiċi, kollox għaskapitu tal-konsumaturi u ta' il kontribuenti ta' taxxa. U għalek jena impenjajt ruħi, għalix jena konvint illi uh, minn dak li qed ngħidilkom iva G20 iva ħareġ dawn it-testi kien hemm testi oħrajn bħal dak li jiena semmejta ta' Sur Kluter, rapporter fejn dak li għamminna għal passaport tal-riskju ta' kapital li kienu jikorrispondu għal bżonnijiet li aħna kellna nindirizzaw għalina uh, u aħna stess. Jena man sejċ l-episodju u d-dibattitu li, dibattiti li aħna uh, kellna fuq il-mir u uh, niprofa nżommu f'moħħi dan tul din il-proċedura fuq CRD erba' imma bil- bil-limitazzjonijiet illi jiena i-provajt nantiċipa minħabba il- il- eh, it-tmim tal-mandat tal-parlament. Aħna ma rridniex illi namlu dan il-rigal lil-banek. Eh, Aħna ridna li niżguraw li jkun hemm applikazzjoni koerenti fil-rispett tal-livell numru wieħed jiena rrid tutlabt tal ba eh, tħaffef eh, aħna ħdimna bit-trasparenza kbira u issa għandna din ir-responsabilità li napplikaw dan it-test biex nevitaw sempliċament illi f'kull pajjiż kulħadd jagħmel li jrid dak huwa riskju u wieħed eh, jista' jara illi hemm dejjem it-tentazzjoni illi wieħed jaħrab mill-restrizzjonijiet mill illi provajna nintroduċu fid-dawl ta' l-impenni li naħat fil-kuntest tal-Emir eh, illi eh, naħdem ukoll mal-kooperazzjoni seħħa mal-Parlament Ewropew dwar il-Banek Sur Langen naf li rridu nistennew il-mandat il-ġdid tal-Parlament, il-reforma hija waħda komplessa, imma jew ma naħlux ħin. Ejjew eh, naħsbu issa fuq dawn id-29 eh, l-akbar banek li hemm hawn fl-Ewropa eh, illi ah, il-Deutsche Bank għandhom 0.80% ma jina naf illi banek illi għandhom bilanċ li huwa ola mill-GDP tal-pajis tagħhom. U eh, jekk wieħed minn dawn il-banek kellu jiddajjef, dana joħloq eh, problemi b'mod sistemiku l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk jiena naħseb illi li għal dawk il-banek kollha flimkien jisin bħala grupp, da għal dawn kien hemm bżonn test apposta għalihom u mhux biss sempliċement ta' testijiet testi nazzjonali. Uh, test illi jmur in minn dak illi kienu jgħidu it-testi uh, lokali u nazzjonali. Batem uh, eh, l-interdizzjoni tal-property trading għaliex dik hija purament spekulazzjoni li kienet qed issir bil-flus tal-kontribwenti tat-taxxa mingħajr ma qabel jintalab il-permess tagħhom. U e, għalek jiena rrit li ikunem responsabilta fuq il-supervizuri meta e, ikun ikunem e, ċerti ammonti kbar li kunu involuti. Imma Sur Langen, f'dan ix-xogħol kollu li aħna minna fl-imkien, jiena ipprovajt li insib bilanċ jiena ħsibt tu żammet f'moħħi dejjem il-proporzjonalità b'mod partikolari fir-rigward tal-banek iż-żgħar. Jiena ngħidilkom ukoll għax bħalma tafu għaliex għalhekk is-supervizjoni kellha ssir fuq il-banek kollha taż-żona euro. Aħna għandna eżempji ta' banek żgħar li ħolqu problemi enormi. Għandna eżempji ta' banek żgħar illi ħolqu problemi kbar ħafna Għalhekk hemm bżonn illi nkunu stretti u rigorużi ħafna fuq is-settur bankarju kollu kemm hu. Aħna zammejna eh, eh, f'moħħna il-ħtieġa ta' bilanċ u proporzjonalità. Eh, l-erba ta' novembru ta' din is-sena implementazzjoni operativa ta' supervizjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naf li l-Bank Ċentrali qed iħejji ruħu bisħiħ intom zgur kelkom l-opportunità eh, illi titkellmu magħhom eh, dan ix-xogħol ġdid illi eh, ġim post fuqhom mit-trattat bżon illi ikun hemm rabtiet iktar qawwi ma' supervizuri nazzjonali li sebqgħu taħt l-awtorità tal-Bank Ċentrali jkunu responsabbli għal ħafna banek fiż-żona euro fuq ir-riżoluzzjoni. Sinċerament, jiena naħseb li huwa l-interess ġenerali Ewropew li nikkonkludu f'dawn il-ġranet li ġejjin għada jew pitada. Naħseb li huwa possibbli huwa fl-interess ġenerali li ma nistennewx sa' settembri jew aktar tard. Għaliex għandna l-elementi kollha fidejna mux se jkun hemm xi elementi ġodda fil-ħarifa, ikunu għaddew siċċur oħra biss u bija l-kredibilità tal-Unjoni Bankarja nfissa illi tiddajjef u titnaqqar. Għalek jena ħedġieċ il-presidenza Griega u anki il-president tal-Eurogroup eh, biex jikkontribwixxu u eh, jipprovaw jqarbu l-pożizzjoni tagħhom għal dik tal-Parlament. Mr. Bullman, but uh, eh, Mr. Uh, uh, Lambert needs to go in a few. Sir Lambert I ikolli jitlaq dal-waqt, tista naddu l-mikrofonu, għax jitlaq. Il-proposta tijaj hija li wara d-diskors tiegħi direttament nżidu Filip u mbagħad ikonna tweġiba tal-Kummissjoni. Taqbelek, Filip, li nimxu hekk? Ich werde mich, ich werde mich äh, so kurz fassen, äh, wie das möglich ist. Jien ħanżon fil-qosor kemm jista' jkun. Però, kummissarju, nixtieq ngħidlek dan. Ikolli ngħid illi jien naħseb li verament għamilt xogħol tajjeb ħafna. Xogħol ta' siwi u rejt personalità b'saħħitha u rejt sarraf, għamilt xogħol ta' Ewropew tajjeb minkejja r-reżistenza kollha li ffaċċajt u naħseb li kont sieħeb tajjeb għal dan il-Parlament u anke għal dan il-Kumitat. Issa, stati membri kieku ma kienux daqshekk għadu jfetqu verament ma kienux ambizjużi wis lobbyists, wis rezistenza għal soluzzjoni tajbin Ewropej, kieku konna nimxu ħafna iktar qoddim flimkien, iżda ma naħsibx l ħtija tiegħek illi ma mxejniex iktar il-qoddim fejstajna, nimxu iktar il-qoddim, għamilna ġit għall-Europa, maħniex mill-istess familja politika, imma dan ma importax, Jiena għandi l-istima kollha tiegħi lejk anke Missur Jura Ferreira naħseb li s-Soċjal Demokratiċi jirrispettaw ix-xogħol tiegħek ukoll. Iżda fl-istess ħin nixtieq ngħid illi ix-xogħol ma jaqafx hawn tkellimna dwar separazzjoni tal-banek, semmija sur Langen, anki l-entitajiet mhux bankarji nixtieq nitkellem dwarhom, in non-banks, rrit ikun hemm sistema bankarja iktar regolamentata b'mod xira imma fl-istess ħin m'għandniex nensew l-entitajiet mhux bankarji li qed jagħmlu l-istess xogħol li qed jagħmlu l-banek. Nixtieq insemmi l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, CRAs, xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuq għax xogħol għadhom ma waqafx fuqhom, imma affarijiet oħra li nħoss li huma diffiċli u ma naqbilx miegħek xi kultant fuqha huma l-atti delegati in ġenerali. Il-grupp tiegħi jemmen li l-politika ta' komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u dan il-Kumitat jista' jkun ħafna aħjar milli hu. Iva, xi kultant tressa' atti delegati biskadenza qasira wisq li ta' kwistjonijiet li huma tant tekniċi li laqas nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna kif emiss u dan japplika l CRD 4, direttiva dwar rekwiziti ta' kapital numru 4 u anke fir rigward id-deregolamentazzjoni tal-pagamenti tal-bonuses. Ma naqblux mal-kategorizzazzjoni mal tijak. Jider li jem wisq lakuni miftuħin u aħna nemnu illi kieku kenna l-istess spirtu li inti kont urejt fl-moddi kienu konna rizultat aħjar minar ebda telf ta' zmin. Jekk naqblu l-koll, jekk inħarsu lejn il-leġizlazzjoni, il-koll mhux dejjem kenna dokumenti informali biex nirrikorru lejh, xi kultant pajna mistaġbin dwar dak li kenna madwar il-mejda fin-negozjati, imma apparti minn dawn l-affarijiet naħseb l spirtu tajjeb li kenna fl-imoddi konna noħorġu b'xi ħaġa aħjar, b'xi ħaġa iktar ċara bħala leġiżlazzjoni u dan nista' nagħmluh fl-ulju fil-plenarja jista' jkun hemm kontradizzjonijiet oħrajn mhux biss fuq il-bonuses, imma anke uħut mill-affarijiet finanzjarji l-oħra. li ma tpoġġowx fil-loqsma l-iktar olin fil-pala saffi finanzjari fil-rigward il-banek per eżempju li mhumiex stabbli, l-entitajiet finanzjari li mhumiex stabbli dawn kollha stajna nindirizzawhom aħjar, anki l-autofinanzjament stajna nindirizzaw aħjar għax hemm dettall li għandna nixħtu iktar dawl fuqu u għandna nippruvaw nagħmlu aħjar benefiċċju tal-ekonomija reali meta qabbel minn dak li għanna bħalissa, rridu namlu kritika, rridu maqdru dak li rridu maqdru, emmek edin qrib ix-xogħol tiegħek iva imma bħala parlament issa taf x'in sarfu, taf kemm aħna attivi, aħna lesti intejbu l-affarijiet fl-interess ta' ċittadini tagħna. Grazzi Sur Bullman, nfakkar il-membri li l-slot allokat huwa ta' 5 minuti kemm għal mistoqsija kif ukoll tweġiba f'daqqa mhux għal mistoqsija biss, inkella ma jkunx hemm ħin għal tweġiba. Grazzi Pablo, jiena mhux se nabuża mill pazjenza tal-kollegi tiegħi mella aħna ikonna ċans nselmu xurxin dar boħra qabel it-tmim tal-mandat tiegħek il-mistoqsija jadwi tal-remunerazzjoni. Aħna qed naraw li minn banda fil-Londra, per eżempju, fil-City ta' Londra, il-banek sabu mezzi kif jaħarbu mill-Mizuri għalek jiena nistaqsik illi inti titlob li BA illi teżamina fid-dettall uh, ma l-istrutturi ta' remunerazzjoni li qed jiġu approvati bħalissa fis siti ta' Londra u f'każ ta' bżonn inti uh, tuża l-wol tiegħek ta' gardjan ta' reġistrazzjoni biex ġib eh, tressa il-Renju Unit dim il-Qorti tal-Ġustizzja tal-li naqset mill-li segwi il-leġislazzjoni ma dejja ovvjament skont ma ssib il-Kummissjoni ma naħseb li l-alternativi kollha jridu jkunu fuq il-mejda u jekk anke bil-konkors tal-leġislaturi eh, tar-Renju Unit, il siti tal Londra x'qed jaħrab mill-regolamentazzjoni Ewropea. Jekk issa wieħed ikun jaf in-nuqqas ta' kapaċità tas-settur bankarju fl-Ewropa li juri sens ta' responsabilità, ir-regoli jridu jkunu għalhekk deċiżjoni tal-applikazzjoni ta' delegati jridu jkunu stretti ħafna. Uh, jiena jena uh, kont tkellimt miegħek ma' servizzi tiegħek ma' l-IBA meta ġie nfaslin dawn lati delegati aħna nħasbu li Eh, dan mhumiex stretti bizzejet, ġifiri, dawn il-persuni li għandhom salarju ta' aktar minn 500.000 euro, eh, għalfejn għandhom bżon li kollu ikunu eżentati, għalfejn għandhom jitqisu bħala membri ta' management jew kella persuna il qeda tieħu riski materjali. D'abord, euh, je voudrais dire... Għalnet, euh, rritnajt l-Sur Bullman, kifat aktar kmieni l sur Langan. Għalli intom għalla volja ġejjien mill-gruppi differenti eh, għall-apprezzament illi intom eh, esprimejtu għal-ħidma tiegħi jien għandi kabine eh, u tim ta' kollaboraturi dinamiku ferm. Il-DG huwa tal-suq intern huwa 600 persuna li jaħdmu hemm u il-Sinjura, hemm 200 persuna biss illi ħadmu fuq it-testijiet kollha. Eh, dawn huma testi illi jagħmlu ġieħ lill-ċivil Ewropew, però grazzi ħafna tal-klim ġentili tagħkom. tal on va pas dire au revoir aujourd'hui. Imma aħna maħniex eh, se nsellmu l-xurxin illum, eh, għad baqalna. Eh, jekk eh, l-elettori eh, jishtiqu, t-nejli aħna nerġaw insibu ruħna għawnek. Issa, fuq il-sujġet tal-atti delegati, għalix hemm żewġ suġġetti, hemm s sustanza u l-forma tal-atti delegati, mbagħad hemm suġġetti ieħor li semma Philip Lamberts ta' kemm huma Eh, makakki il-banek kemm jilħilom biex jaħarbu mill-limitazzjonijiet imma rrid nagħmel distinzjoni bejn dawn iż-żewġ suġġetti fuq il-forma għal darb'oħra. Jiena eh, laqatni ħafna il-diskussjoni li aħna kellna fuq Emir Eh, jiena ħadd nota ta' dak li intomattu u fi skadenza iktar restretta għaliex għandna t-ġdid tal-Parlament, tal-mandat tal-Parlament u x-xogħol tal-EBA illi jiena irrid nistennieh biex ikolli fidejja standards u proposti qabel ma nibatom lilkom. Jiena eh, eh, insistejt mal-EBA biex tħaffef jekk għandi zbal, skużawni, imma jiena kelli nibatom dawn l-parlament mod informali l-istess ġurnata illi batu għom lili, mill-ewel. Ma staċin ħaffef iktar minnek, kelli ideja marbutin. Wieħed dejjem jista' jara kif il prattika dan l ftejim interistituzzjonali se jaħdem li eh, ftejim li jolbot eh, il-Parlament mal-Kummissjoni. mal kummissjoni Jiena għandi rispett kbir għal eh, Parlament Ewropew, jiena wkoll fil-bidu tal-mandat għabel qabel ma sirt kummissarju kont membru tal-Parlament. Imma jekk għatem affarijiet li jistgħu jittejbu jiena nixtieq nara x'ikunu, imma fuq il-metodu u fuq il-kalendarju jiena ma stajtx inħaffef iktar. Imbagħad fuq is-sustanza il-sustanza hija marbuta ma' dak li hemm fuq livell wieħed mal-liġi Ewropea u l-livell wieħed tal-liġi aħna ħdimna b'mod oġġettiv u rajna illi dawn ir-regoli kunu japplikaw għal dawk illi eh, aħna sejħulhom bl-Ingliż material risk takers. Material risk takers dawk huma. Wieħed seta forsi jaħseb illi eh, morru lilin minn hekk intom forsi tiftakru illi dan it-test eh, intom tejjibtuh u jina appoġġajtkom. Iva qed eh, huwa veru li kien il-Parlament illi aħna inkludejna dan il-qafas għal-bonuses u għal xiex se tapplika din ir-regola propju għal dawn il-material risk takers Wieħed iva seta ħaseb li mmorru lilin eh, u niftakar is-Sur Bullman illi kien kwota il-liġi Ġermaniża li tmur lilin minn hekk. Ħadd ma qed baqa' fl-istati membri milli jagħmlu iktar nara propju minn dan il-punt ta' tluq eh, li hemm fil-livell wieħed li li BA ħadmet fuq kriterji kwantitattivi wara Eh, kriterji kwalitattivi, hemm 15 il-kriterju kwalitattiv, rigorużi ħafna u eh, irrid ngħid illi la, eh, darba dawn li kriterji jiskattaw, allura l-persuna tkun konċernata mit-test kollu, minn dak kollu li hemm fit-test. Il-persuni illi se jaħarbu mill-test meta jkunu veri sew risk takers, eh, hemm ftit persuni illi se jkollhom dat tip ta' responsabilta illi se jaħarbu eh, minn dawn il-15 il-kriterju kwalitattiv. Mbagħad hemm il-kriterji kwantitattivi bil-limiti 500.000, 750.000 eh, u miljon ħafna flus fil-fat qed nitkellmu fuqhom. Um u li BA uh, eh, proponiet verifika ekspos bejn uh, mbagħad verifika eksante wara uh, meta jinqabes il-miljun. Jiena direttiva ma ktibtix jien. Direttiva li waslet għal ħafna dibattiti ħafna diskussjonijiet sakemm laħa kompromess kredibbli Aħna ktibnija bażi tal-proposti tal-LBA u f'konformità mal-livell wieħed jiena naħseb sinċerament li it-test kif qed nipproponuh aħna b'dawn il-kriterji kwantitattivi u kwalitattivi se jaqbad eh, kważi il-material risk takers kollha Jekk ikun hemm xi wieħed illi jirnexxielu jiżgiċċa huwa probabbilment għaliex huma mhumiex propju eżattament jaqgħu f'din il-kategorija, forsi iva se jkollna nirreveduh dan, dan it-test. Forsi nistgħu nagħmlu iktar. Imma jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħafna dak li qed nagħmlu għal raġuni oħra. Jiena qed nara x'inhu għaddej fil-qorti tal-ġustizzja, x'inhi tiddeċiedi u uh, Eh, il-deċiżjoni li ħadet fuq talba tal-gvern tar-Renju Unit. U jiena ma rridx ebda mod illi aħna noħolqu nuqqas ta' ċertezza legali. li jumbat eh, jixħed dubju u koll fuq il-liġi infissa. Ġifiri jinnaħseb illi il-risk takers kolla jew kważi kolla se jkunu koperti u najdilkom ukoll illi sakemm aħna nistennew illi eh, eh, li naqblu liġi applikabli mill-ewel ta' jannar jekk aħna ma jkomniex dawn l-standards eh, kulħadd jagħmel li jrid imbagħad briskju ta' divergenzi kbar u naqas ta' koerenza. U jiena qed ngħidilkom li jiena nappella għas-sens ta' responsabilità tagħkom biex napplikaw dan it-test biex ikun hemm koerenza mal kemm jista' jkun. Umbat war allowances illi semma Philip Lamberts, dawn il-kategoriji ġodda ta' tħul li invitawhom tertu banek li mhumiex inklużi fil-bonuses. Jien hawnhekk irrit najdlek Philip Lambert illi jiena ktibt fit-12 ta' frar lill l-BA kitbet li regolaturi nazzjonali kollha fit-28 ta' frar biex titlobhom eh, informazzjoni meħtieġa fuq il-prassi tal-gvernijiet kollha biex nkunu nkunu nafu xinu għaddej mux biss fil-banek tal-City f'Londra imma mux biss. Għallek aħna għedin nistennew din l-informazzjoni. Jina ma qatx nistenna li niġi hawnhekk niltaqa' magħkom, ktibt fit-12 ta' frar lil LBA illi hi wkoll eh, kitbet u staqsiet lir regolaturi nazzjonali kollha u jekk naraw illi eh, hemm min qiegħed jaħrab jew jawweġ il-liġi, aħna nieħdu r-responsabbilta tagħna u uh, skont il-regolament tal-IBA li għanda l-kapacità li tiħu passi jekk regolaturi ma, jirrispettawx il-liġi mela kullħat tiħu responsabiltajiet tiegħu. Kedan eh, sejt oradores si tan solo Grazie ħafna kommissarju, għanna set kellima, imma 15 minuta biss fadal. U għalek napprezza jekk nistaw nżommu l-koll mal-ħin allokat ikkeġobkom kunu konċizi. Um, jiena se niprofa nitkellem fil qosor jiena għandi mistoqsija x'namillek fuq il-qatada, it-triologu. jiena għandi mistoqsija ta' kuxjenza, aħna fit-tim ta' rapporters Eliza tagħmel xogħol eċċellenti l-oħrajn ukoll, aħna l-koll nixtiequ nikkonkludu li nkunu responsabbli fuq it-tieni eh, dimensjoni tal-Unjoni Bankarja. M'hemm xi ħaġa li tolqotni hekk aħna inwarbu għal żewġ minuti diskussjonijiet illi dejjem naqgħu fihom u li noħorġu ftit minnhom u naraw barra il-ċittadini x'qed jitolbu, x'qed jistaqsuna qed jgħidulna min qed jiddeċidu min se jħallas u fuq dan żewġ mistoqsijiet għandi l-impressjoni li maċċan m'għandniex tweġiba min jiddeċiedi għandna magna li ma tagħmilx sens fejn aħna Iva, inti eh, prezentajt eh, direzzjoni interessanti nistaw riflettu fuq, ma grazzi tal-li għatinna il-soluzzjoni il-li għati proponi l-Konsil li hija komplessa ħafna, ma minn sejħallas, min jaf Għalli xawnek, aħna għedin najdu storja sabiħa ħafna fuq dan il-font, għalli xawna ma nafux min se jħallas askif. kif. Jena nħossi li bħala leġislatur ma nistax najt aħna qbinna fuq font ta' rizoluzzjoni, għal ammont ta' 55 biljun euro, kważi nofs il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea. U aħna ma nafux minn fejġejjin il-flus. Silvi Gular eh, Silvi Gular hija attiva ħafna pa' shadows kollha l-oħrajn, inkluża Lisa Ferreira. Jena nifem dawn iż-żewġ mistoqsijiet għaliex jiena wkoll staqsejthom li l-nifsi u fit-test inizjali tal-Kummissjoni ipprovajt inwieġeb permezz ta' mekkaniżmu Ewropew. Jiena kelli ideja eh, mill-Bank Ċentrali Ewropew innifsu fil-backstop li konna eh, linja ta' kreditu li joħroġ mill- mill-OSM jiena eh, naf eh, x'diffikultà kien hemm fil konsult tal-Ministru biex nitlaħaq ftehim politiku. Dwar min se jiddeċiedi jiena tilkom aktar kmieni jiena naħseb illi sistema hija komplessa ħafna tista' tiġi semplifikata billi eh, nillimitaw il-possibilità uh, illi jimblokka l-affarijiet il-Kunsill. Jiena nittama illi taħt Eh, il-presidenza grega u taħt neċċija tal-president tal-Eurogroup għada xinna naslu jina tilkom illi jekk issibu sistema iktar sempliċi minn dik li proponejt jiena. Basta il-sistema tkun Ewropea u tkun sempliċi tajjeb jepwis, ma jimportaxak ma tkunx tal-Kummissjoni. Jena nittama li għada jirnexina nissemplifikaw l-affarijiet. Min se jħallas għalissa Eh, maċ memx din il-linja tal-kreditu, waħna maħnix sen komplu nitolbu flus mill-level nazjonali, għalix il-filosofija ġenerali hija dik li aħna naqtaw din ir-rabta bejn is-sovran u il-riski bankari, na proponejt font Ewropew musa se nagħmluh mill-ewwel ġurnata għaliex aħna deċidejna l istati membri eh, talbuna din il-reċiproċità progressiva mutualizzazzjoni progressiva nistaw eh, naħdmu eh, aktar mal-ar fuq l-ewel snin, hemm 55 biljun eh, euro li jridu jkunu disponibli mill-ewel ġurnata dan il-fond ta' riżoluzzjoni se jkollu identità ta' kontribuzzjonijiet mutualizzati eh, progressivament, garanzija li eh, dal-flus jaslu u eh, Dan was jati lil dan il-font kapacità fih nifsu li immur fittex il-flus li kunu jonqsu u dawn ifittexhom fis-suq. Imma min se jħallas fid-dettall huma il-banek le bħalissa inti taħseb li aħna nistaw naqaw fuq dan la tal-Konsil bħala leġislatur aħna nistaw napprovaw uh, sistema jekk aħna ma nafux kif se jiġu ikkalkolati il-kontributina l-ekki proponejta delega tal-Kommissjoni. U jina għadni tal-fema illi dan huwa l-aħjar kompromess li konna għat delegat tal-Kommissjoni. Fir-rispett, ovvjament, dak il-jem fil- uh, il-BRD. Il-BRD. Il-BRD. Kifattilkom, għat delegat tal-Kommissjoni u għal-ħjar soluzzjoni. Grazzi ħafna Kommissarju. Mela, Signora Vicky Foda li ica Past five years we've worked to try and make sure F'dawn l-aħħar snin provajna naħdbu biex ikun hemm iktar regolamentazzjoni fis-settur finanzjarju, fis settur bankarju, provajna ma noħonqux l-investimentu fis-self fl-Ewropa, dejjem appellajt biex ikun hemm valutazzjoni tal-impatt taħjar, komunikazzjoni taħjar u dejjem ngħidu li għamilna tajjeb li konna dawn l-istudji, provajna li konna livell indaqs fis-suq internu anki fil- regolamentazzjoni globali għaliex qed nitkellmu dwar industrija globali. Waħda mill-aspetti li indirizzajna hija li min ħalla 16 m'għandux ħallas iktar qares minn butu għal falimenti bankarji. U għalhekk huwa ċar f'moħħi li issa għaddejna regoli fuq il-bail-in u mhux fuq il-bail-out. Naf li ħdimna ħafna u ħanaħdmu għada u koll fuq l-SRM, il-mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni li inkludi u koll dawk il-stati membri li għet jihdu sem kif u koll dawk li mux għet jihdu sem. Imman dizzoċ mistoqsijiet osra. L-ewwel fl-istampa il kommentatur qegħdin jgħidu li Unjoni Bankarja ħażina tkun ar minn waħda li ma teżistix li ma jkonniex Unjoni Bankarja taqbel u jekk ma niksbux patt ftehim ma' għada. X'taħseb dwar il possibilta li dan il-Parlament iżomm il-votazzjoni ħarija tiegħu fuq il-BRRD direttiva fuq riżoluzzjoni l-kupru bankarju. Taħseb li dan ikun responsabbli u jissogra li il-ftejm jisfaxxa fuq il-bail-in u mhux bail-out? Euh, Vicky Ford d'abord, merci aussi. Grazie Vicky Ford għal kooperazzjoni tiegħek Naħseb illi nistanajt ukoll li jien naħdimt b'mod oġġettiv ħafna mal-gruppi kollha b'mod partikolari l-grupp tagħkom. Jiena naħseb illi issa li aħna għandna din l-istruttura kważi lesta illi aħna kapaċi illi uh, naħdmu uh, bis-serjetà fuq fatti u liġijiet preċiżi. Jiena ma nistax uh, Eh, ngħidilkom se jkun il-vot finali fuq dan it-testi eh, sentejn u tliet snin qabel, imma Naħseb illi issa nistgħu nagħmlu studji ta' impatt ekonomiċi waħna fuq da qegħdin naħdmu komprehensiv għadna li se jkunu dawn l-istudji, ġifiri studji ta' impatt kompluti naħseb li minn april jena nkun nista' niproponilkom lilkom u lill-ministri l-ewwel evalwazzjoni ekonomika ta' l impat ta' din l-istruttura kollha kemm min naħseb illi globalment naf li hemm prezz, ovvjament. Solvenzi, COD erba, dawn ir-regoli kollha għandhom prezz. U imma dan il-prezz huwa aċċettabbli għall-ekonomija finanzjarja. Huwa id-dmir tagħna l-koll illi nevitaw il-prezz violenti għall-aħħar illi ma nistawx nħalsu darbtejn, prezz ta' kriżi finanzjarja li farket fl-2008 fl-2009 l-ekonomiji kollha wadna ma marku prajniex minn dak l-spejjes, eh, spejjes eh, li ħalsu il-kontribwenti tat-taxxa, eh, sa' 15% tħallas mill-kontribwenti u anke mill-persuni edha. Kummissarju, jiena staqsejtek, jekk aħna ma nistawx niftemu għada. Il-Parlament għandu eh, għandu xorta jivvota fuq l arardi jew le. Jiena għattilkom li aħna sen naħdmu bis-serjetà biex innaqsu il riskju għal kontribwenti u anke għad-depożituri. Vicky Ford, jina u kol kontim ħasseb, jina rrit inħares l-integrità tas suq wahdini għalix ħafna minn dawn il-liġijiet eh, fuq l-Unjoni Bankarja u madal pajjiżi li qegħdin fiż-żona u euro u dawk li jridu jitħlu fiha dawn mhux se jkunu pajjiżi Ewropej kollha bżonn li jkun hemm korrenza fis-suq wahdini. Għall-Unjoni Bankarja jiena eh, ma' irrid naħseb illi eh, mhux se nexxilna, iva se jkollna kompromess, nistaw naslu għal kompromess, huwa possibli naħseb illi il-żewġ presidenti tal-grupp tal-Euro u eh, tal-Unjoni, ir-tnejn iridu li din is-sistema tkun kredibbli kif irnexxinna eh, fuq supervizjoni għal darboħra kien hemm bżonn ta' kompromess. Iva, dinja iktar komplessa, iktar uh, diffiċli għaliex wara kollox hawnhekk qed nitkellmu dwar il-flus, min se jdaħħal id fil-but u jħallas Għalek jiena għandi f'moħħi illi se nikkonkludu permezz ta' kompromess dinamiku jiena fiduċus illi se nikkonkludu għada. Għalek nistanajt illi se jkonna unjoni bankarja soda, koerenti, anki jekk fuq il-rizoluzzjoni l-affarijiet se jsiru ftit ftit permezz ta' din il-mutwalizzazzjoni imma jiena fiduċus illi se jkonna Unjoni Bankarja tajba bbażata fuq żewġ pilastri. Indeed, Commissioner. Grazzi ħafna Kommissarju. Għanna erba kellima oħra. Kommissarju, ma rridx twieġeb li tikkontempla xi ħaġa li ma niksbux patta, dan ma niftemux għada Jina staqsejtek x'namlu jekk ma jkonniex pat. Komissarju, ikollok il-possibilità li twieġeb jekk trid wara, issa ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel net fuq il-mistoqsijiet ma żommu mal-ħin għax inkella ma laħqux L-ewwel net sur Gozes. Noddilek il-mikrofon. Komissarju, l-ewwel net nixtieq nissieħab mal-kollegi tiegħi li waslulek klim ġentili, naqbel magħhom, il-kolla minna biċċa xogħol tajba hawnhekk flimkien. Issa, fil-rigward il-konklużjonijiet tal-negozjati, jiena nifem l-attitudni tijak, naqbel miegħek u jkun raġonevoli li nimxu hekk. Il-kummissarju jiprofi kontempla suċċess għaliex il-mandat tiegħu kollu kemmu kellu x'jaqsam ma li jtem numru ta' proposti ta' suċċess permezz tal-involviment tal-Parlament ukoll. U issa jixtieq li naslu għal riżultat ta' suċċess ukoll fit-tmiem. Nixtieq irressa mistoqsijiet minnaħat tal-kollega li mistax ikun hawnhekk illejla u għallu nitkellem minn floku. X'i kriterju japplika għall eżenzjoni? Diġà tajt naħil ta' tweġiba din il-kwistjoni, imma taħseb li jkunu ikun hemm kriterji pożittivi u kien hemm xi kriterji li tħallew barra fir-rigward low TS. Anke fir-rigward il-Parlament għal-limitu massimu tal-bonuses tal-Parlament. Daw kienu l-punti tal-kollega Otmar Karas li għallin nitkellem minn floku. Iżda Tista' tgħidilna kantejn aktar fuq dawn il-punti li staqsejtek dwarhom? Forsi taqbel, ma nafx, imma jekk dawn ir-regoli jgħaddu, xorta taqbel mal taqbel mal-Parlament? Grazzi kummissarju, l-ewwel nett nixtieq nisieħ mal-kollegi u Rodlok Ħajr għal xogħol eċċellenti li wettaqt l-ispirtu Ewropew tajjeb li urejt u l-spirtu pożittiv li urejt fil kollaborazzjoni mal-Parlament. Issa nixtieq nitkellem bil-sin pajjiżi il-Grek, jekk tippermetti li żewġ mistoqsijiet. Dawn huma ta' segwitu mal-punti li qajmu l-kollegi. L-ewwel nett Fir rigward il-trialogu kruċali li ser seħ għada, nissemma deġa, fuq l-SSM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Supervizjoni, u anke il-Fond Ewropew ta' Riżoluzzjoni, li jaref, il-koll favur li kunem ftejm globali ġenerali. Vicky Ford staqset staqsit xtandu jagħmel il-Parlament jekk ma naslux għal ftehim. Issa l-mistoqsija tiegħi hija din li nixtieq irrisaqlek. Jien naħseb illi kollox ma kollox l-SSM il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni jekk jimxi kollox ħarir ħajbda jaħdem f'Settembru Ottubru, stress banks stress test għal-banek ikunu tlestow, u jema għalhekk sogru li jekk ma naslux għal-pat għada l-SSM il-mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni u li jaref il-Fond Ewropew ta' rizoluzzjoni ma jiġux applikati għal dawn stress tests. Bl-istrumenti ġodda u mill-mekanizmu ġodda u anke l-fondi ġodda li qed jinħolqu. Issa meta nqisu li l-mekanizmu kollu tal-Unjoni Bankarja hija temm propju biħsieb illi jindirizza il-frammentazzjoni tas settur bankarju Ewropew din hija possibilità illi twassal saħan sitra għal iktar frammentazzjoni flok tiswinna ta' ġid tiswinna ta' ħsara. U għalhekk dan iwasalni għattini punt li nishtiq lek, Kummissarju, inti referejt għal tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja, dak it-tielet pilastru jindirizza il-Fond Uniku ta' Garanzija. Però jisu tħalla barra mill-analizi li tajtna inti. Dan it-tielet pilastru ħajmut fuq ommu? Najdu l-ispiċċa? Jew ħanerġgħu n-tuħnif zdejt. U wet uħ. Fisem il-gwe, nadda mikrofonu l-kollega. Sur Klute. Naħseb li ftemna ħażin imessa solvejna kollox. Iva, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lilek jien ukoll pal mamlu l-kollega qabli. Il-Kummissarju dejjem kien kostruttiv u tabel bilħaq kien ta' eżempju meta mqabbel ma' kummissarju oħrajn fl-attitudni tiegħu. Anke fir rigward ir-rapport tiegħi nista' nappoġġa ovvjament dak li għamel u nixtieq nirringrazzjah minn qalbi l-kooperazzjoni tajba li kellna miegħu. Nittama li nhar il-ħamis ir-rapport fuq id-direttiva tal-kontijiet ta' ħlas jintem b'suċċess. Hemm biċċaw ġeħta ras mhux ħażin waħda min-naħa tal-Renjunit u l-oħra mill- naħa ta' Franza, hemm bżonn u ma nittamaw li kollox jimxi ħarir u nispiċċaw b'suċċess. Nixtieq nifoka fuq punt partikolari. F'dan il-mandat leġislattiv għattajna ħafna żmien fuq regolamentazzjoni bankarja. Kien meħtieġ li nagħmlu dan, iżda xi kultant donni għandi l-impressjoni mill-taħdidiet li kolli ma' nis involuti. Li xorta waħda hemm ħtieġa li jkun hemm xogħol addizzjonali fir-rigward id-dejn privat. Hemm ħafna nies, ħafna entitajiet li bnow proprjetà jew straw proprjetà u minħabba il-kriżi issa id-dejnu u ma jistawx joħorġu mid-dejn li daħlu għalih. Jiena nirrekmanda li naħsbu għadartejn dwar jekk għandniex ikonna xi xorta tip ta' regolament ta' solvenza fuq il-livell Ewropew għal dawn l-entitajiet speċifiċi biex bekk nħorġu għom mill-lawx li nsabu fih. Grazzi. Grazzi, Sur Peter Skinner fil-qosar il-ġin kalla l kommissarju ma jkollux jien biex iwieġeb. Zoċ affarijiet, grazzi kommissarju, ħames snin ilu, forsi ma tafx eżattament xkont ta' tiffiċċja, iżda ħafna suċċessi ksibt. Omnibus 2 wassal għal Solvenza 2, tajjeb l-uffiċi tijak eno biex niksbu dawn ir-riżultati kolli najt li anke l-autoritajiet ta' supervizjoni ħdimna maħħom u l uffiċi tijak kienu eżemplari biex naħdmu għal dan. Issa fuq l-MMFs, fuq il-fondi ta' swieq monetarji ma naqbilx miegħek li jkun hemm projbizzjoni ta' naqaħa waħda l prodott li jidher pjuttost omogenju minn ċertu nies li nagħmlu buffer biss għal sinabs u mhux għal vinabs. Nafu li sinabs il-valur net kostanti tal-assi huma importanti f'dan il-kontest u jisek qed tolqot Entita' waħda biss, ma naqbilx ma dan il-kompromess għaliex hemm proibizzjoni ta' set wieħed ta' prodotti. Jiena naqbel mal-kontijiet ta' ċittadini, importanti li konna kontijiet bankarji bażiċi għal dawk in-nies li qegħdin jinqataw mis-servizzi bażiċi meħtieġa fis-soċjetà moderna imma ma rridux nagħtu ġemp il-kontanti, il-flus kontanti, il flus kontanti xort xorta importanti U hemm tentazzjoni li dak li jkun jipprova jġal in-nies iħallsu minn permezz ta' trasferiment bankarju elettroniku. Imma jekk ma jkollok kont bankarju bażiku ma tkunx tista' tagħmel dan u għalhekk hemm min qed jipprova jagħmel sforzi kbar biex item din id-dispożizzjoni. Nittama li din tqisa u din hija xi ħaġa li ħafna votanti jekk ħadmet ħatek kontesta l-elezzjonijiet jiftu pjaċir biha mhux ħażin. Il-Kummissarju je, je, je prie qui pas pu poser de de, de m'excuser je reste Skużawni li ma nistax nibqa' biex nwieġa aktar mistoqsijiet imma jekk tixtiequ nistgħu nitkellmu b'mod bilaterali eh, dar boħra grazzi lil Paul Gozes għall apprezzament li esprima u tweġiba l-mistoqsijiet illi għamel eh, Mark Karas li kellu l rwol importanti. Jiena t eh, tweġiba tiegħi ngħid Iva wieħed mill-15 il-kriterju kwalitattivi huwa biżejjed biex uh, jaqbad din il-persuna li tkun tissodisfa dan il-kriterju uh, fil-rigward tal-bonuses. Tal iva naħseb illi għanna il-kriterji kwalitattivi kollha li faslitom li BA hemm 15 kriterju għaw min qal li kien wisq tillet eh, tweġiba IVA naħseb illi bil-LBA u mal-LBA aħna b'mod onest u serju uh, weġibna strettament għal rieda tal-koleġislatur uh, eh, ġiet espressa fil-level wieħed fejn ridna illi nimmiraw għal dawn il-material risk takers għaliex eh, wieħed jista' jgħid forsi kien ikun biżejjed li nimiraw lejn il-remunerazzjoni il biss. Imma jiena bħala kommissarju kelli nirrispetta dak li hemm miktub. Jiena ma nistax inbiddel id-direttiva fuq livell wieħed forsi eh, eh, intom eh, se jkollkom til possibilità jew is-suċessur tiegħi ikollu l-possibilità imma it-tweġiba tiegħi għal mistoqsijiet li għamil is-sur Karas u huma Iva. Signora Poddimata, jiena ma nistax najt illi dak illi huwa għaddej is-sewwa falliment, hemm bżonn illi għada nikkonkludu b'suċċess. Irrid ngħid ukoll pubblikament illi dan it-test fuq rizoluzzjoni huwa meħtieġ biex aħna eh, nittrattaw il-każi ta' rizoluzzjoni li se jfeġġu ma naħseb illi bil-istruttura bl-arkitettura li għandna għal prevenzjoni li aħna bnejnija flimkien aħna se nillimitaw ir-riskju ta' falliment jew ta' riżoluzzjoni għal xi unità l għaliex il-lan huwa illi ma jkunx hemm riżoluzzjoni ma jkunx hemm bżonna banek illi jkunu gvernati aħjar mingħajr konflett ta' interessi eh, b'supervizjoni aħjar fuq livell nazzjonali u Ewropew, kapitalizzati aħjar, bil-BOD, sistema ta' rizoluzzjoni, sistema ta' garanzija ta', depositi, jek dawn il-liġijiet kollha jiġu applikati rigorużament, anki dik fuq il-bonuses eh, li tevita li tieħdu riski eċċessivi, se tillimita il-katastrofi bankarji għal xi unità l-emmulaw. Imma xorta waħda tista' eh, jista' jkun hemm katastrofu bankarju għalhekk naħseb illi preparazzjoni u organizzazzjoni jkun ħafna ħjar u jiswa inqas milli li namlu tajja parsara wara. Mbagħad wara l-konsegwenzi tal-istress tests li huma dejjin kemm fuq livell tal-Bank Ċentrali u tal iba Sinjora Podimata, hemm bżonn li dawn eh, nindirizzawhom blodot li għandna bħalissa iva s supervizjoni tidħol fis-seħ fil-4 ta' Novembru, imma Jekk aħna narraw li hemm xi bank li jkun fraġli, pereżempju fix-xhur li ġejjin, mhux se jkollna dan il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni Ewropej Ewropea eh, li jkun operattiv. Eh, eh, ċerti banek diġà ġew ristrutturati, rikapitalizzati għal xi snin ilu, sforzi kbar saru biex dawn il-banek jirristrutturaw ruħom, jirrikapitalizzaw ruħom, imma dawn il-problemi rridu jiġu iffaċċati bil-odot li għanna fuq il-fond ta' garanzija Il-liġi inti tafa eh, ġiet adottata sar ħafna xogħol 28 fond nazzjonali għal garanzija tal-depositu hemm rabtiet bejnietom imma fit-test kif inhu operattiv bħalissa m'hemmx font Ewropew. Alla volja jiena naf li fil-Parlament ħafna minnkom xtaqtu li dan ikun jeżisti. Għadna ma wasalniex u naħseb illi nistgħu niġu lura li wara li nkunu evalwajna eh, il-mod kif qed jaħdmu dawn it-28 font nazzjonali imma bbażat fuq l-istess struttura, l-istess koerenza u dawk id-depożituri li għandhom inqas minn 100,000 E, euro e, għajkollom dil-garanzija li ma jintlaqtux grazzi li sur klute għall-impenti għaw fuq dan il-test għal darboħra dan najdilkom il għalija huwa test importanti għalli huwa test illi e, huwa test importanti għal ċittadini għalli huwa test illi jolqot il-dawk il-persuni l-iktar modesti li huma mħazbin illi raw dawn il- jisimaw dawn l-eluf ta' biljoni jissemmew eh, ċifri gbar jittajru marasom imma hawnhekk dan huwa test konkret. Issa, eh, fuq il-dejn eċessif li mhux forsi rilevanti eh, hawnhekk, imma jiena l sur klute fuq is suġġerimenti tiegħek Flimkien mal-kollegi konċernati, il-Komissarju responsabli għal affarijiet soċjali, illi nibdew proċess ta' riflessjoni li fl-ewwel fażi eh, eh, jevalwa il-sistemi nazzjonali kollha li jeżistu biex niffaċċaw il-dejn eċċessiv tal-persuni individwali jew tal-familji biex imbagħad noħolqu kuntest jew affas Ewropew għalihom. Imma eh, naħseb illi għamna interess illi naħdmu fl-imkien fu sistemi kollha li jeżistu f'ħafna pajjiżi, sitrana eh, l-evalwazzjoni tagħhom u naraw mbagħad jekk hemmx bżonn barra minn dawk li jkun hemm eh, affas Ewropew. Nirringrazzja l sur Skinner għax-xogħol illi għamel eh, talbu dan il-saf biex li jilqa' ta' likwidità fuq għas-sinaf bazat fuq sistema ta' valuri garantiti u li ma jimbidlux. U nfakkarkom illi aħna konna proponejna illi Uh, niprojbixxuh dan il-font fil-fat. Aħna ma proponejniex din il-proibizzjoni. Eh, Jiena riflettejt ħafna Na, fil li kiku dan di proibizjoni eh, seħet kien li tkun hemm eh, problema f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea imma bħala kambju l fat li jiena ma proponejx din il jena jiena proponejt dan il-saf, dan l-uħ. Is-sur Gozes ma semmix l-emendi Eh, li propo naħna lesti illi eh, naċċettaw ukoll xi proposti għall-emendi li għamil is-Sur Gozes. Grazzi ħafna Sur Kommissarju din hija l-aħħar darba li jena għet eh, nipresedi f'dan il-komitat waqt dan il-mandat kien tassew unur illi nagħmel dan l-aħħar darba miegħek Michel. grazzi għax xogħol importanti illi wettaq tul dan il-mandat jena tal-fema illi xogħol tajjeb li għamilt sejati il frott għaliex jiena nemmen li l europa għanda bżon nisbħalek Michel. Grazzi ħafna il-President Gentilment jirringrazzja lill interpreti il-laqa li jmiss għadha maġieċ e eh, konfermata. Grazzi ħafna l-kom il-kol. Merci beaucoup Michel. Okay. Merci beaucoup. Pleasure. Thank you. Thank you very much.